Good afternoon, colleagues. Uh, in a moment we Il-wara nofsinar it-tajjeb kollegi dal-waqt ser natu bidu għal smiħ dwar il-kontroll fil-rigward tal-akwist u l-possess tal-armi tal nar Qabel ma naddu għal smiħ naddu biex naddottaw l-agenda fuq punt 21 fuq l-adozzjoni tal-mistoqsija orali għal segwit tal-rizoluzzjoni fuq is rapport ta' snat fuq l-użu tat tortura mis-CIA Jekk memx oġġezzjonijiet din l-aġenda hija adottata. Punt tnejn, eżis kollegi, sfortunatament mhux ser ikollna interpretazzjoni bl-Irlandiż u bl-Kroat u ngħaddu issa rakkomandazzjonijiet taħt row 205 fuq in-nomina tar-rapporter. Is-sur ħala ħaw ġi nominat bħala rapporter fuq il-dokumenti tal-vjaġġar Ewropej fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin soġġorn illegali. Ser ikun hemm ukoll tisħiħ tal- tal-sorveljanza fuq il-frontieri esterni u s-sirkel ġie nominat rapporter fuq l-iskambju ta' informazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u s-sistemi is-sistema ECRIS. Fl-aħħar, il-President ġie allokat bħala rapporter fuq il-rekuperazzjoni strateġika mal-Brazil u il-Europol. Dawk huma dik hija lista ta' rakkomandazzjonijiet u dan kollu qiegħed fid-dokument ta' ħidma tagħkom u fl-aħħar kollegi għada ser ikollna votazzjoni għalhekk jekk joġobkom ġibu il-karti elettroniċi biex kun tistaw tivvotaw. Issa biex napprovaw il-minuti għall-laqat tal-25 ta' jannar, 14, 11 ta' jannar u anke tal-10 ta' Deċembru tal-2015, għall-laqat ukoll ta' 29 ta' Ġunju, 8 ta' Ġunju, 4 ta' Ġunju, 26 ta' Mejju, 23 ta' April, 13 14 ta' April. Kollegi, jekk m'hawnx oġġezzjonijiet għal dawn il-minuti, nistgħu napprovawhom. Kollegi, melissa nistaw naddu għal smiħ li se jkollna l-lum punt numru 4 fuq l-agenda il-kontroll fuq l-akwist u l possess l-armi tan-nar u kustuni ġrata ma s-sigurta. Dawk minnkom li kienu hawnhekk għall ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq dan il suġġett da' sant importanti jafu kienu xieda ta' diskussjoni tal livello li li kellna. Il-kollegi anke mill-Komitat Libe jarfu l-importanza ta' din il-kustjoni eh, speċjalment f'dan il-komitat. U dan huwa dibattitu għalhekk pjuttost ta' kwalità għolja u eh, konna impressjonati minn dak illi intqal. Nittama illi din il-kwalità titkompla fis-smiħ li se jkollna llum għaliex tens u anke punt rilevanti mill-Kumitat Libi u taħt regola 54 nixtiequ niżguraw illi dan jitressa qoddim il-Kumitat Imko skont ir-regola ta' proċedura. Innes u dan il-fajl. Minajl aktar dawmin nixtieq nintroduċi iż-żewġ eh, kollegi tagħna, is-sur Michael Benstein li huwa l-uffiċjal tal-Pulizija mill-Uffiċċju tal-Pulizija Kriminali tal-Ġermanja f'Wiesbaden u anke nilqaw lil Mr. istur Bouvé. Minħabba dan l-iskambju ta' opinjonijiet nixtieq nispjegalkom li il kompetenti ta' dan il-komitat f'dan il-qasam aħna nixtiequ nifukaw fuq id-deattivazzjoni u li jitneħħaw kompletament dawn l-armi tan-nar f'relazzjoni ma' potenzjal ta' attivitajiet terroristiċi. Il-terroristi jigżbu dawn il- l-armi tan-nar b'mod faċli u dan id-diffijiet iridu jiġu indirizzati b'regoli effettivi u b'infurzar tal- bil-forza tal-liġijiet. L-armi tan nar però xorta waħda għadhom ta' teddida għall-Unjoni Ewropea. L-attakki ta' Pariġi ta' 2015 juru li hemm dan id-diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni attwali u hemm ukoll noqqasijiet fl-implementazzjoni fuq livell nazzjonali. Dawn in-noqqasijiet x'inhuma u x'għandna nagħmlu hija u hija kwistjoni li taqa' taħdar il-kumitat u dan ġi diskuss ukoll preċedentement. Għanna il rapporter għal kumitat Libe, s sur Boder Valero, li huwa il rapporter għal din l-opinjoni fejn il-libe edin jitolbu li kunu assoċjati mal komitat imkos kont regola 54 tal reglu tal proċedura. Alex sa nibdew bismih billi nibdew bis-Sinjura Valero u nitlob li tieħu il-mikrofonu l-ewwel jekk jogħġbok. Tack så mycket. Jag hörde inte vad ordförande sa först, så därför så... Mela, ma rajtajt li kontet istejjaħli. Naħseb li hija opportunità sabiħa ħafna li għandi l-opportunità li diskutu din id-direttiva l-lum. Pajjiżna din hija direttiva diskussa ħafna għaliex mhuwiex eżattament ċar x'għedt tipprova tikseb il-Kummissjoni hawnhekk u nittamaw li nkunu nistgħu nindirizzaw numru minn dawn il-kwistjonijiet illum. Meta nġu biex niddiskutu x'tib ta' armi qed nirreferu għalihom jien ma nixtieqx nieħu ħafna ħin bħalissa l-aħjar illi ngħaddu lil kellim il-mikrofon li kellima tagħna il-mistina li għanna ma nax nishtuqo nisimaw xandom I'm, I'm very happy to uh, change the program if that's how you want to do it. There's no problem at all. Għallina mux problema nistaw nkunu flessibli u nistaw għaddu mal-ewel biex nintroduċu l-kallima tana. Mela sa nibdew bil-mistidna u mbagħad ir-rapporters nisimgħu minn għandhom aktar il-qudiem. Nibdew għalhekk Bistur sur Benstein. Mela, inti l-espert fl armet tan-nar fl-uffiċċju Ġermaniż tal-Pulizija Kriminali fi Baden li tħares lejn il-klassifikazzjoni ta' oġġetti jekk ikun hemm xi dubju jekk dik l-arma tan-nar tkun xtaqa taħt liġi tal-armi tan-nar u jekk jistgħux jinħarġu ċertifikati ta' eżenzjoni għal dan armi tan-nar projbiti. Intom ukoll tinvestigaw tiżviluppaw metodi ġodda biex taraw illi l-pulizija dejjem ikunu eh, avvanzati u aġġornati fir-rigward ta' xjenza u teknoloġija. Inti se jkollok 10 minuti biex tagħmel prezentazzjoni tiegħek. Äh, <clears throat> ja, erstmal guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Präsident, für... Imar nofsnar tajjeb, kollegi, grazzi sur President għal din introduzzjoni u grazzi tal ta' din l-opportunità biex nindirizzakom illum. Nishtu u għalek, xinu għurna nafu f'din id-direttiva, aħna ħarisna lejn oġġetti differenti li huma projbiti u ħriġna mill proposti anke matul dawn is-snin li għaddew u nixtieq naqsam l-esperjenza tagħna magħkom f'kategorija A għal dan l-abbozz il-perbizzjoni fuq il- ehm, l-armi tan-nar li jistgħu jitrasformati f'armi tan-nar semi awtomatiċi għandna wkoll il-projbizzjoni ġdida fuq B7 fuq l-armi tan-nar semi automatiċi twal għal l-użu tal-persuni privati li huma simili għal armi tan-nar automatiċi li wkoll ser jiġri projbiti. Għalhekk il-kwistjoni hawnhekk hija x'nistgħu nqisu bħala arma tan-nar awtomatika. Dan it-terminu arma tan-nar semi-automatiċi iridu jiġu definiti b'mod legali. Jekk inħaltu l sitwazzjoni fil-Ġermanja u fl-Unjoni Ewropea, naħseb li nista' ngħid illi jekk jidħol fl-isteħdam dispożizzjonijiet, jekk ngħaddu minn B7 għal A7 se jkollu sitwazzjoni fejn l-armi tan-nar semi-awtomatiċi kollha se jkunu projbiti Għaliex dawn l-armi tan-nar dejjem ikunu jixbu l-armi tan-nar li jkunu awtomatiċi. Bejn l-1972 u l-2003 kena dispożizzjoni simili fil-liġi tagħna fejn l-armi tan-nar illi jkunu jixbu lil armi tan-nar awtomatiċi fully automatic kienu definiti bħala armi tan-nar militari u din hija projbizzjoni li daħlet fis seħ wara l-attakki terroristiċi għal fazzjonijiet ta' Red Army. Dak iż-żmien kien iktar faċli li wieħed jikseb armi tan-nar jekk kellek 21 sena. U għalhekk dawn it-terroristiċi kienu jiksbu dan armi tan-nar biex iwettqu attakki terroristiċi. Dawn huma armi tan-nar li jixbħu eh, l-armi tan-nar awtomatiċi għandek silencer għandek magazin li huwa twil u għandek ukoll il- il- il-manku minn fejn tista' taqbad din l-arma tan-nar. Għalek qed ngħidru dan l-armi jistgħu jiġu projbiti, imma din hija l-idea li wieħed jieħu meta jħares lejn arma tan-nar jekk inħarsu lejn l-eżempju li għandna fuq net, l-ewwel eżempju li għandna il-30M2, il-rifle mill-tieni gwerra dinjija mill-armi tan-nar tal-Istati Uniti u għanna mbagħad kol rifle semi automatiku dan huwa msejjaħ 30M1. Dan dan huwa wkoll center li huwa semi awtomatiku. L-ewwel tnejn jidru l-istess. U minħabba l-apparenza fiżika, it-tieni center se jkun projbit kienem attentati biex jimprovaw jimbidlu l-apparenza tagħhom sabiex ikunu jistgħu jidħlu fis-suq. Per eżempju, l-eżempju li għandna t-isfel net li huwa Central Amerikan msejjaħ Marlin Ranch. Dan ukoll huwa simili ħafna għal 30M2. U infatti ġi projbit fil-Ġermanja sal-2003 Għalhekk jekk inti tħares lejn l-apparenza fiżika tal-armi tan-nar fl-Ewropa, nistgħu ngħidu li kwalunkwe arma tan-nar li tixbaħhom se tkun projbita fl-Ewropa. Issa il-Kalashnikov. Sariġi, terroristi użaw dawn il-Kalashnikov fiż-żewġ każijiet. Għandna eżempju tagħhom l-ewwel wieħed huwa eżempju tagħhom, imbagħad għandek ukoll center tal-kaċċa li juża teknoloġija simili għal Kalashnikov, jiġifieri x'tagħmel imbagħad f'dak il-każ. It-tieni center tal-kaċċa huwa jaqa' taħt l-istess kategorija tal- tal-Kalashnikov jew ta' splitter l-oħra. Din hija problema kbira ħafna, infatti il-produtturi ippruvaw jibdu l-apparenza ta' dawn is snin tal sabiex ikunu jidru inqas ma jkunux jixbħu daqstant l-armi tan-nar militari. Issa, dawn iż-żewġ eżempji li għandna issa naħseb li kulħadd jaqbel li dawn huma armi tan-nar militari armi tal-gwerra ta' fuq per eżempju huwa mill-Belġu. Tisfel huwa Heckler Koch. Dawn huma kollha armi tal-gwerra. Għalhekk għandhom ikunu jprojbiti le? Issa, però, fil-verità, meta wieħed iħares lejn armi tan-nar moderni jistgħu ikunu jidru bħal dawn, jiġifieri ikollhom xejra kompletament differenti m'għandekx mekkaniżmu ta' cooling jew inkella eh, il-partijiet oħra illi rajna aktar kmini. Għalhekk dawn huma wkoll eh, kien hemm armi li jixbħu l-armi tan-nar l-oħra iżda li ma kienu jixaħdmu iżda li xorta ġew projbiti mentri dawn mumiex anke per eżempju drill li xi ħaġa li tuża fid-dar jew inkella turnovit elettriku dak ukoll jista' jiġi projbit mill minħabba din id-direttiva. Issa, mela, daw kienu l-eżempji li kellna f'Pariġi l-armi li ġew użati kienu ġew deattivati u riattivati wara. Kien hemm ukoll armi tan-nar mis-snin 50 u Kalashnikovs li ġew minn pajjiżi tal-ex-Jugoslavja u li reġaw ġew attivati. Iżda ma nafux xtip ta' eh, armi tan-nar ġew użati f'Novembru, f'Pariġi nafu l-modell x'inhu, nafu x'inhu s-serial number, imma ma nafux jekk dawn l-armi tan-nar kienux oriġinali jew le. Ma nafux jekk kienux oriġinarjament armi tan-nar jew nkella kienux xi ħaġa differenti li mbaġġi trasformata, m'għandniex dik l-informazzjoni. Għalek, il-kwistjoni ta' reattivazzjoni ta' armi tan-nar hija xi ħaġa diffiċli tiddefinija għax se nkunu qegħdin nipprojbixxu kategorija sħiħa ta' armi tan-nar. Faċli li wieħed jikseb dawn l-armi tan-nar fi bnati oħra, mhux fil-fiswi legali biex ikunu għall-użu tal-persuni privati. Issa, din il-kelma importanti ħafna, id-deattivazzjoni, din hija frażi importanti ħafna. Tista' biss tikseb dawn l-armi jekk ikun impossibbli li terġa' tattivhom mill-ġdid. Mela, jew l-arma tan-nar tista' tuża, jew miex, ma tistax tuża. Jekk ikun possibbli, jekk teoretikament ikun possibbli li terġa' tħaddem l arma tan-nar, tista' tibqa' ċert li dan sar isseħ. Mhix xi ħaġa daqsant diffiċli li tagħmilha jekk ikollok lodda meħtieġa mhux diffiċli biex arma li tkun deattivata terġa' tattiva. Apparti minn hekk, irid ikun hemm kontrolli biex l-armi tan-nar semi awtomatiċi ma jkunux jistgħu jerġgħu jiġu trasformati, jistgħu jerġgħu jiġu attivati mela. Wasalt fit-tmiem il-preżentazzjoni tiegħi ma lest inwieġa far mistoqsijiet tagħkom. Nixtieq nisma' l-mistoqsijiet tagħkom u anke biex insegwi l-pjata dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi li l Sur Benstein. La dubju ta' xejn ser ikunem ħafna mistoqsijiet fuq il-punt ta' deattivazzjoni. U nixtieq li konna bizzejjed żmien għal din din is-sessjoni ta' mistoqsijiet. Grazzi tal-esperjenza li istamt magħna. U se ngħaddu issa eh, għal membri li jekk tixtiequ titkellmu jew kieġobkom għamlu lna sinjal. Nibdew bis-Sinjura Valero imbagħad anke l-Onorevoli Korazza Bilt. Nibdew bis-Sinjura Valero imbagħad l-Onorevoli Korazza Bilt u għara ngħaddu għall-membri li uraw ix xew għali jitkellmu. Grazzi tassew. Din kienet prezentazzjoni interessanti ħafna u iċċaratilna l-affarijiet għax għattu kol, lu kollox jistu jiġbaħ arma tannar, kollox jistu jkun jiġbaħ arma tannar, il-mistoqsija tijaj i xaħat li qed jixtri arma tannar b'mod legali. Per eżempju, fin-Norveġja Breivik eh, akkwista arma tannar bil-munizzjon u l-munizzjon kienu legali, l-arma tannar kienet illegali. Meta inti tpoġġi l-munizzjon f'arma tannar illegali, mela jekk l-arma tannar kienet legali u l-munizzjon kien illegali, mela l-arma tannar imbagħad tiġi illegali. Kif nistgħu ntejbu it-traċċabilità ta' dawn affarijiet? U kemm huwa faċli li wieħed jintraċċa dan armi tan-nar u kemm huwa faċli wkoll li terġa tattiva, terġa tħaddem dawn l-armi tan-nar li jkunu ġew deattivati. terroristiċi u koll e-, e-, il-persuni terrori, il-persuni fi gruppi terroristiċi u koll ikunu talmu fuq dawn affarijiet permezz ta' videos online. Anke xisir minn armi tan-nar tal-kaċċa li jkunu illegali. Grazzi tassew tal-li fil-qosor. għana lista eh, twila ta' kollega li lista twila ta' kollegi li jixtiequ jintervjenu. Bażikament kull u fil-kamra jixtieq jiskellem. Kif wettek se jkunaw ħafna interess fuq dan is-suġġett f'dan il-kumitat? il komitat il kumitat Nibdew issa billi naddu għal sur Vosalix l-Onorevoli Karazza Bilt mux edha prezenti. Jekk joġbuk? Ma nix mikrofonu għal-kellim seem to have interpretation. Just one second. You okay? You alright? Geht's hier better? Yeah. Mela, dan il-mikrofonu suppost qed jaħdem aħjar tajjeb. Mela, nista' nirrepeti xorta ta' un problema teknika. So, ich hoffe, jetzt funktioniert es noch besser. ma li dan aħjar issa. Jiena qed nirrappreżenta lil Nuno Melo li llum sfortunatament ma setax xettendi minħabba impenji oħrajn. Għalhekk eh, se nirrappreżenta l-pożizzjoni tiegħu fil-qosor jekk li ser ikolli naqleb għall-Ingliż. Il-ġlieda kontra il-possess u il-bejħ illegali, nixtieq nisħaq fuq il-kelma illegali tal-armi ta' nar l-ammunizzjoni din hija xi ħaġa ta' prijorità għalina. Imma hawnhekk il-mwieħed ikun sit legali ta' armi ta' nar l-ammunizzjoni jekk dawn jiġu immirati, dan se jkun żball u xi ħaġa assurda. Aħna, e, il bniedem ilu li kellu relazzjoni mal-armi tan-nar, ilna nużawhom u għandhom numru ta' użi rilevanti u importanti, anke dawk li jikkollezzjonaw dawn l-armi tan-nar u jiġu użati u kol fi sports differenti, fl-isparar u għanna armi tannar oħrajn li għandhom ċertu importanza storika dawn l-armi tannar jistaw u kol jiġu użati fi kriminali. Iżda jirriżulta li fħafna minn dawn il-kazijiet, mod partikolari f'attività terroristika, e, e, terroristi jużaw armi tannar li ma jkunux traċċati għal din ir-raġuni umma jużaw armi tan-nar mill-kontrabandu u mhux armi nar legali il-possess jekk norbdu, norbtu l-użu tal-armi tan-nar legali mal l-attakki terroristiċi mhux biss xi ħaġa inaċċettabbli u assurda imma anke se tkun qed timmina u tpoġġi f'periklu il dawk il-persuni li jirrispettaw il-liġijiet huma minn huma jekk humiex atleti, kaċċaturi jew persuni oħra li jużaw dawn l-armi tan-nar. Apparti minn hekk, Fl-Ewropa għandna ħafna pajjiżi li jimmanifatturaw u jikkummerċjalizzaw għal raġunijiet legali għal mitannar differenti bħal Ġermanja, Franza, Renju Unit, Spanja, l-Italja, l-Portugal, l austria fost oħrajn. Din hija industrija li hija responsabbli b'mod dirett u indirett għal numru kbir ta' postijiet tax-xogħol Id-direttiva hekk kif proposta aktar se toħloq dannu milli tagħmel ġid. Insemmu ukoll li it-test tal-proposta mhuwiex ċar biżejjed. Ser ipoġġi restrizzjonijiet żejda li anke jikstru ċertu liġijiet bħal dritt ta' proprjetà. Apparti minn hekk qed jissemmew ukoll jissemmew ukoll eżempji dwar pereżempju il-perjodu ta' validità ta' ħames snin għal liċenzja meta kulħadd jaf li l-akkwista dik il-liċenzja diġà tfisser li tkun għaddejt minn proċess burokratiku twil ħafna u li f'ħafna pajjiżi jitlob anke għal dawk li kollezzjonaw dan l-armi tan-nar jitlob illi eh, l-damlar metannar ikunu deattivati u ikunu ta' ċertu kalibru. Apparti minn hekk, aħjar ikun hemm iktar infurzar tal-monitoraġġ u traċabilta' tal-armi ta' nar u li u skambi ta' informazzjoni fost l-istati membri li jorbot mal-autorizzazzjoni legali ta' trasport tal-armi ta' nar li jinkludu iktar minn stat wieħed. Grazzi tassew. Grazzi lilek. Sanaqra l-lista sħiħa ta' kellima. Imbat nalqu il-lista emmek. Sur Kaifman, Harho de Prey. Miss Cora Aguilar, Ms. Winberg, Anna Gomez, Ms. Fionn, Mr. Batten, Mr. Voigt, uh, Florenz, Mr. Voigt, Ms. Stevens, and Mr. Radev. And I'm going to close the list because. Oh, I'm nara l-lista mekka. Mela li jiex, inkella. Ma nispeċaw għat. L-lista maluqa. Mela. Jekk. <laughs> Jekk eh, inkomplu zidu mal-lista mux mhux konna debatet ġivalizzati sa' sinjura għajt, eh, Grazzi, eh, Sir President, grazzi wkoll Sir Bernstein għal l-introduzzjoni ta' sew interessanti tiegħek għandi montani ħata mistoqsijiet imma ħan nipprova nifoka fuq uħut mill-punti li għajmu. Ibda biex. Nessentu din l-lista ta' dawn l-armi ta' nar projbiti f'kategorija A uħutu ma eh, armi automatiċi għal-użu eh, tal-persuni normali eh, li jixkol il-dawk militari, oħrajn li staw jieġu twikjati biex biex zarbu dal-użu oħrajn li ġew deattivati. Ma nafx jekk forsi għanni xaħġa biex eh, tatina dija ġenerali fil ġermania u kalama madwar eh, l-Unjoni dwar kemem eh, nies li huma f'possess ta' arma tanna ta' dan tip li jistgħu jiġu affettwati. It-tieni punt, għandna se ġdid ta' regoli fuq id-di kommissjoni Naħseb li din huwa din hija bidla kbira li l-istandards ta' deattivazzjoni huma tassew differenti prezentement. Eh, intom tistaw eh, tindirizzaw l-kwistjoni eh, tal-standards hija realtà li f'diversi pajjiżi fejn di attivazzjoni hija minima. Fil-fatt ma jeħtieġ daqshekk sforz biex wieħed jirreattiva l-arma. Imbagħad fuq artiklu 4 tal-proposta tal-Kommissjoni u l-etiketti tal-armi tan-nar. nejdu li aspet għet bistalarma tal-arma li jrid jiġi eh, etikettijat. Eh, taħsbu forsi li eh, kull karatteristika, kull parti fundamentali tal-arma trid tiġi etikettijata fil-kas fejn rridu namlu nitraċċaw armi skont f'każijiet ta' għat violenti u terroristiku. Mbagħad fuq il-fatt li ċertu armi eh, jidru eh, jidru l-istess eh. nafu li ħafna drabi frejati u ma l-armi SAS li qed jintużaw allura forsi mhux daw, nindirizzaw dawk jiex għaliex huma dawk l-iktar perikolużi, partikolarment meta nitkellmu dwar ser ehm, armat u nafu li dawn l-armi mhumiex soġġetti għal liġi, ġiviri, rridu nagħmlu xi ħaġa issa. Għadwar kellim li jmess, grazzi. Eh, sor President, grazzi sor Berstein, rappresentazzjoni eccellenti. Il-kriterji ta' armi li xiebħu eh, diġa huma prezenti f'pajjiżi għal eh, ġermania u l Stati Uniti kif semmejt, l-Stati Uniti għandhom il-Federal Assault Weapons Ban mill-1994 u dan għaddej sa l-2004 eh, dan kien inkludi rifles illi kellhom kellhom features per eżempju pistol grips, muzzle brakes u nista' għaddej l-industrija tal produzzjoni tal-armi ċertament eh, bit tipproduċi armi li ma kellhomx dawn il-karatteristiċi eh. Naħseb il-Kommissjoni jekk dak li tipproponi għaddi ħaj wasal situazzjoni eh, ta' ta' taħwida f'Manja. E, nispeċċaw situazzjoni e, fejn xaħat li għandu e, arma jista jixtri u jinduna li jem għandu karatteristiċi projbiti imur fil-ħanut u jixtri arma l-istess li għanda l-istess kapacità ta' tir imma li mandiċ l-istess karatteristiċi projbiti. Issa, qed naraw li direttiva mhux ħat affettwa dawk li jippratikaw eh, l-isparar eh, għal eh, għall-sport ta' rekreazzjoni. Nafu illi din hija waħda mill-ikbar disċiplini kemm fl-Ewropa u fid-dinja. Kif ħajġi affettwat dan is-settur? Issa nafu li jarmi b'kapaċità kbira sakemm ma jixbux l-automatic l-armi ta' nar automatiċi eh, bħal eh, per eżempju eh, B7 era li għandhom kapacità ta' munizzjon oli illi propju tipprova mm, il-fatt li jridu jiġu iprojbiti staħsbu eh, dwar dan l-armi tan-nar bi seven, pero eh, naraw li huma fost eh, l-inqas taħsara fl-użu personali, huma fil-fatt l-inqas involuti f'kull tip ta' reat. Mistoqsija fuq il-proposta tal-Kummissjoni, huma naħseb iridu iridu jwaqfu l-użu ta' dal-armi sempliċement għaliex jidru tal-biża' Grazzi, grazzi tal-eżamejt fil-qasir. Iva, jena ma nsejċ il-kommissjoni, ma nafx forsi eh, tixtuqx eh, t-intervjenu eh, f'żewġ stadi, forsi tixtuq t-intervjenu wara l-ewwel fażi, kella fl-aħħar għet nisimaw kollegi li teres u mistoqsijiet u forsi l-aħjar ikun kirku t-intervjenu fl axħar wara l-indirizzaw l-aspet mediku. U stassur de Grazie, Sor President. Grazie u koll, Sor Bernstein, għal-prezentazzjoni ċara tijaw. Jena diġa eh, kelli ċans eh, flaqa preċedenti eh, illi netkena fuq dan għandi erba mistoqsijiet sempliċi l net intomattu illi terroristi li u jmutu jistaw sejbu l-armi kull fejridu u ċertament mux fuq is legali smajdan. Intom tafu uh, kas wieħed fejn terroristi użaw armi illi uh, xtraw minn swieq legali. it Tieni. Naqra fuq uh, mill-dokument tal-Kommissjoni xi ħaġa ta' sew surrealista ikun jixraq jekk din id-direttiva tapplika l-kollezzjoni għal dawk li għandhom għal kollezzjonisti. U eh, li forsi jistaw jistaw eh, jużaw l-armi tagħhom mod ħażin. Ma nafx intom tafu għandkom f'moħħhom xi każ ta' evidenza ta' terroristi pereżempju eh, li użaw armi li kienu ġejn minn kollezzjonisti jittielet naqbel perfettament miegħek illi l-armi semi awtomatiċi eh, ma jistgħux ikunu eh, riattivati. Eh, Mistaqsija tiegħi sempliċi nistgħu niggarantixxu dan b'mod sempliċi jew hija proċedura ta' sew komplikata. Jew kellha għandna għodot tekniċi li jistgħu jkunu deċiżivi permettuna dan. Imbagħad fuq armi anki li jinbijaw fuq l-internet nistgħu nikkontrollaw kif suppost dan is-suq ma nafx forsi mhux aħjar inwaqfu darba dejjem il-kummerċ tal-armi tan-nar fuq l-internet. Grazzi. Issa sinura Wimberg li qed u post sinura Karar. Issa Karar. Grazzi ħafna, grazzi u kol tal-informazzjoni, nishtiq nibda billi nejt li ċertament għanna dawk eh, illi qed ifittxu eh, l-azil eh, fl-Iżvezja ma l-problemi hija l-armi tan-nar fil-fatt. Min flok nisimaw dawn l-argumenti li qed jgħidu jridu nħarsu l-frontieri mingħajr ma namru eh, l-awtoritajiet u l-uffiċjali tagħna bil eh, bl-armi meħtieġa L-għonet eh, rridu naraw eh, situazzjoni tal-kacċaturi tana, u ta' dok li pratikaw eh, l-isparar b'mod sportiv, nafu li din l proposta ħatkun problema kbira li jina li ħafna ħajġu mill-uta b'mod ħazin, nafu li fil-militar zvedis, ħajkunu bosta li ħajntlaqtu b'mod zbaljat. Hemm il-kapaċità li wieħed eh, jiddefendi ruħu pereżempju, hemm il-bżonn li wieħed juża armi armi semi automatiċi eh, kontra dan l isfont u dawn id-diffikultajiet eh, tal-forzi armati naħseb li l-koll nistaqsu rwieħna fuq eh, kif ħan nistaq nkunu nistgħu nibqgħu nidefendu rwieħna jekk indaħlu din id-direttiva. Senjura Reseper, grazzi ħafna, Sur President, eh, Sur Berstein. Inti għat eh, illi terroristi dejjem ħajsibu mod kif jiksbu armi tan-nar relevanti regolazzjoni li kunem hemm fuq essu eh, illegali, eh, pero ċertament iktar kemm ikona liġi stretta iktar diffiċli biex wieħed jikseb l-armi. Nixtieq insaqsi hemm statistika fuq numru ta' armi legali li ġew użati għal kriminali u nkella għal qtil fost oħrajn pereżempju fatti terroristiċi ma nafx naħseb eh, il-figuri mhumiex għalin wis. Uh, Issa jekk wieħed eh, jipprojbixxi ċertu armi u kellha kategorija ta' armi, eh, jekk eh, inti għat fimtek tajjeb inti għat li Iva, fuq l-aspet ta' ta' xebħ, per eżempju nafu fil-kas ta' Ġugarelli li uħut minnom huma projbiti minħabba li jixbħu l-ġugarelli oħra, ġviri naqbel fuq dan fuq dan kriterju ta' xebħ. Mbagħad hemm problem oħra iktar importanti dwar l-armi legali, għalfejn għanna din il-problema ta' armi li qed jiċċirkulaw b'mod ħieles fis-suq Ewropew, għalfejn ma nistgħux nirregolaw is-sitwazzjoni E, irridu naħseb e, nsibu mezzi kif e, nikkontrollaw dan is-suq illegali fostna. Jena nemmen li hemm reda tajba hawnhekk kif din id-direttiva, hemm ħafna intenzjonijiet tajba, imma l-miżuri waħedhom mhumiex ħajwaslu situazzjoni fejn kriminali jew nkella terroristi ħajsibu diffiċli biex jiksbu l-armi tan-nar fl-Ewropa, issa Soċjanowski. Grazzi, eh, Sur President, nishtiq nirringrazzja l sur Bernstein għal prezentazzjoni eccellenti tiegħu. hemm ħafna mistaqsijiet li jena eh, kontet insaqsi eh, bejn u bejn ruħi tul dawn l-aħħar ġimgħat. L-ewwel waħda għandek idea kemm nies fl-Unjoni Ewropea għandhom armi legali u li tlaqtu eh, minn din il-leġislazzjoni. It-tieni waħda din follow-up eh, għal dak eh, li għalet kollega xinu ma ramifikazzjonijiet iġvir xinu ma l-aspetti l-aspetti l-oħra li ħajolqtu dan is-settur mbagħad fuq il-fatt li ċertu armi jistaw eh, jaqgħu taħt il-kategorija ta' ta' suq tal-kontrabandu, eh, nasib eh, jekk nindirizzaw dan is-suq din hija xaġa pożittiva, minti nixtieq insaqsik bħal avukat x'inhi l-fema tiegħek nafu li fil-Balkani hemm ħafna nies li għad għandhom armi tan-nar Fidjarom. Eh, allora ma nafx eh, x'taħseb inti fuq il-projbizzjoni eh, ta' armi fuq l-internet fir-Repubblika Ċeka jekk inti tixtieq tixtri arma inti tmur Inti mur f'ħanut ma tistax tagħmel dan eh, online issa, nixtieq nsaqsi mistoqsija oħra wkoll eh, hemm ukoll possibilita ta' mm, l uħet jipprinti arma mod 3D. Eh, jiena kelli ċans nagħmel dan ftit ilu kont tassew sorpriż mod pożittiv. Din hija xi ħaġa wkoll perikoluża, ġifiri forsi nistgħu nikkonsidraw dan iva nafu li għandek printer 3D, grazzi ħafna. Issa, Senjura Anna Gomes. Jena kont tassew eh, maġba illa li xftit jiem wara l-attakki ta' Pariġi kienem eh, irkant, irkant organizzat mill-pulizija f'pajjiżi stess, interessanti din kien hemm ħafna kritiċi eh, li dan huwa mod kif eh, fil-fatt dawn l-armi ġew jidħlu fis-suq jiġu riattivati anki jekk eh, suppost ġew deattivati. U naħseb li nkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni komuni fuq l-esportazzjoni tal-armi li ġiet kompletament ignorata fl-implementazzjoni tal ħafna minnhom Għazab, din, bximot, e, tispiega għalfejn e, edin f'din il-barbuljata. Et netkelmu dwar istituzzjonijiet, autoritajiet, e, illi biex nejtek fuq livell Ewropew huma strumentali biex waqfu l-armi li jidħlu mill balkanet tal-Ponent, u mhux biss li jidħlu jibqgħu fl-Ewropa, manku kollha l-esportazzjoni. U nafu li fl-Ewropa hemm numru oli ta' armi illegali u hemm ukoll numru sustanzjali ta' esportazzjoni ta' armi lejn l-Afrika, pereżempju, armi ta' distruzzjoni tal-massa. Għisiri, mela, jena, Iva, naħseb li nistaw niskarum fuq il-kollezzjonisti, fuq il-kacċaturi, eccetera, eccetera. Imma naħseb irridu eh, niċċaraw eh, l-affarijiet, speċjalment meta nitkellmu fuq eh, użat armi għal skopijiet terroristiċi. Imbagħad nixtieq nistaqsijiet dwar jekk hux possibbli li eh, niksbu riżultati aħjar, pereżempju fuq il-marking, traċċabilità u partikolarment fuq l-obbligu eh, biex eh, reġistri ta' armi naqduhom bejn l-istati membri. U x'inhi l-fema tiegħek fuq il-proibizzjoni tal-beħ ta' armi jew kellha parti ta' armi jew munizzjon via internet. Grazzi. Issa, signora Fiano. Grazzi. Jena kontent eh, illi tinsab maħna, imma ma ndirizzajċ il-punt li ta' din id-direttiva. Ija meħtieġa ġifiri u kif ħat affetwa l-dawk eh, li pratika u eh, dan dan li għandhom armija l-skopri kreativ, per eżempju. Dwar l-elementi ġodda mbagħad tal- din il-proposta tal-Kummissjoni eh, dawk jisieda eh, li għandhom armi tan-nar legali u li jieħdu sem per eżempju fil-kaċċa u nkella fl-sport. Eh, dawn huma armi li ħajtħallew hekk fil-beraħ jiena ma nappoġġjax ma nappoġġjax dan, nixtieq ngħid li għanna fuq naħa il-proposta tal-Kommissjoni fuq naħa l-oħra il-bżon tal-ġrida kontra terrorizmu. Jider li ħafna mill-armi użati fl-attakki terroristiċi ġejjin minn kummerċ illegali tal-armi tan-nar. U għallura mis-sossija tiegħi għalik hija din. In-nies melquta minn din il-proposta u ma kaċċaturi u ma nies eh, li pratikaw l-isparar mod sportiv, ma nafx jekk din id-direttiva hijiex ħatadi hijiex ħatedded dawn l-attivitajiet rekreativi. sa' Sur Betin. Grazzi dawenet li Sur Berstein għal ke prezentazzjoni teknika u għawirġa pada minn mistaqsijiet. Ġifiri, ħatum donnu ma jaf minn fejn kizbu l-armi terroristi fl-attak ta' Pariġi għal mistoqsijiet tijaj, però u iktar indirizzati l-Kummissjoni eh, fid-dawl tal-proposta tagħhom eh, jien għandi korrespondenza sostanzjali, eh, per eżempju Royal Army Museum, Royal Military Museum, ma nafx jekk din id-direttiva hija x'qed tħassar l-awtentiċità tal-armi tagħhom per eżempju ma jenataw eh, armi eh, mill-militar Ingliż eh, li jiġu konfiskati minn min armati oħra u naħseb importanti dan biex wieħed jifhem x'armi uża l-għadu tiegħek. Dan ħajafetwa wkoll il-konnezzjonisti privati per eżempju percussion caps, windlocks u Eh, u eh, armi armi oħra ma nafx jiena kemm intużaw Trent locks per eżempju f'attakki terroristiċi imma <laughs> insomma naħseb eh, dak li ġara f'Pariġi qed wasal għal reazzjoni immedjata li tattakka sintomi ma mhux l-eru nafu u smajna li hemm rekwiżiti differenti madwar l-Ewropa ma naħseb tal-inqas għandu jkun hemm eżenzjoni għal kollezzjonisti u għal mużew per eżempju għal kollezzjonisti ta' prodotti ta' antikwarjat jew nkella oħrajn li jużaw l-isparar jew l-armi għal skop rekreattiv. Nafu Kien kien hemm kien hemm każ fil-1990 fejn kien hemm ta' pedofilija li fih intużata tan nar u eh, fil-fat eh, sur Blair dak iż-żmien eh, kien waqqaf dawn it-tip ta' armi, però ma' xejn biex waqqaf dawn it-tip ta' reati fil fatt minn dak iż-żmien law reati li jinvolvu l-armi għad-direttura żdiedu l-armi tan-nar tiedu, iġviri naħseb rridu naraw illi dak li għandahlu jkun vinkolanti għal dak li wet u reati u rridu nindirizzaw situazzjoni fuq il-frontieri minn fejn deħlin daw l-armi. Naħseb importanti li nħolqu ċertu distinzjonijiet. <clears throat> Grazie ħafna, President. Äh, Wieħed mill-membri l-iktar jgħat eh, eh, kont għonek dan il-parlament u għat ma rajt prezentazzjoni tant maġla, mux għed najt li ma tamilx sens il-bot minnem. Imma f'pajjiżi hemm regoli stretti ħafna ma nixtiex ehm, immur kontrihom. Imma sinjuri erba' ġimgħat wara il-massakru ribli ta' Pariġi, it-tweġiba tal-Kummissjoni hija issa aħna nixtiequ naraw iktar mill-viċin il-kaċċaturi u dawk li jużaw il-xkubetti għal sports. Issa isu l-ambjent imbiden anki għal dawk li huma armi illi għandhom xejra simili għal dawk automatiċi. Naħseb illi dan huwa nuqqas huwa difett il-Kommissjoni hemm bżonn tiġi mitluba li tiġi hawnhekk u nsaqsuhom il-mistoqsijiet imressqa mill-kollegi tiegħi kemm hemm armi illi jixbħu pereżempju Kalashnikov huma involuti fatti kriminali skont l-informazzjoni tiegħi permezz tal-kaċċa wieħed fil-mija, ġifiri inqas minn elf u naħseb qed eh, tidattaw l-affari minn perspettiva differenti. Per esempio, din il-belt faċli wieħed jidħol f'ristorant li huwa ġestit minn xi barranin u f'Strasburgu wkoll. Wieħed jista' jpoġġi 500 euro fuq il-mejda u l-għada tista' tiċċevi kalaxnikov fir-rapjat fil-karti tal-gazzetta nasu l-autoritajiet għandhom bżonn li kwistjoni tassew importanti u mhux kif ġiġi jibdew jikkaċċaw il-kaċċaturi u dawk il jużaw l-xkubetti rekreazzjoni jew għandhom dawn l-armi fil-mużowijiet tagħhom għalek għandhom kamżon komissjoni terġaw eh, tirriflettu, terġaw tiġi hawnhekk u bħalbi ħbib nitkellmu ma' xulxin. Grazzi ħafna. Is-Sur Vojt, grazzi ħafna, President. naħseb nistaw naqblu il-koll illi mumiex l-armi li maħsina imma innis li jużawhom. U għek għanna bżon insaqsu. Kem atti kriminali jem li jużaw dawn l-armi, jek naraw l-statistika l-ġermata l-2014, 82.000 minn 26 miljon atti kriminali ġu kummessi barmi regali ġifir 0.01%. U għalek għanna bżon nsaqsu din id-direttiva li hija mirata. Suppost kun mirata biex għamlu l-ħajja għat terroristi biex huma jkunu jistaw jkollhom dawn l-armi fidejhom. Imma kif għattint m'għandekx data fuq il-numru ta' terroristi illi użaw armi legali biex jikommettu l-atti kriminali tagħhom. Xfil attakki per esempio f'Pariġi u postijiet oħra mhumiex l-armi per se li maħżina imma in-nies li jużaw malek għandna bżonn nasbu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea mijiet u eluf ta' rifuġati tħallow jitflu fuq il-territorju tagħna ma nafux kemm minnhom huma nis kriminali u naħseb dawn huwa riskju ferm ikbar milli nippruvaw nikkontraw dawn l-armi tan-nar. Grazzi ħafna President, is-Sinjura Stevens is-Sajmis. Thank you, Grazie ħafna, President minħabba l-fatt illi hemm ħafna atti illegali illi qegħdin jużati f'attakki pereżempju f'Pariġi, fissem id-delegazzjoni tal-MVA ma nemmen illi hemm ħtieġa urġenti biex nieħdu azzjoni kontra l-armi illegali u mhux eh, biex is-sit tagħhom jużhom bħala għal kaċċa jew għal rekreazzjoni jew għal xi kollezzjoni għaha taħħa ma tixku waħda diffiċli impossibli, għalek mistoqsija jew tnejn minna ħatijaj. il kommissjon ma tibsax illi minnaj definizjoni mimlija sumaturi per esempio għal dawk li ma l-armi automatiċi, il-klabs illi jużaw dawn it-tip ta' armi se jiġu mil quta minar bżon fl-attivitajiet tagħhom il-Kummissjoni ma tħoss illi dawk li jużaw l-armi tan-nar b'mod legali se jkollhom huma jiġu kastigati jħallsu għall-atti kriminali. Mistoqsija oħra issa fuq il-beħ distanza tal-armi. Jekk wieħed jista' jixtri armi off li jiġu offruti online nasib ikonem u koll ħafna pis amministrativ biex wieħed jaraħ bħala beħ. Wara kol xan tip ta' beħ huwa minn eh, tedida kbira għal sikurezza u għalek għanna bżon insidu l-kontrolli. Fit-test il-beħ on xiri uh, online għedin naraħ imma xieġri minn riklamar illi naraw uh, f'xi rivisti specializzati. L-ħar kelli missa. L-Onorevoli Radef, Grazzi ħafna, President, grazzi għal din il-prezentazzjoni dettaljata. Nishtiq nappoġġa xi ħut mill-emendi proposti għal proposta tal-Kummissjoni, per eżempju, li kona standards komuni, jemżon li konnekta tal kooperazzjoni fost il-forzi tal-Polizija fl-Istati membri, u toġobni l-idea ta' pjanta azzjoni kontra it-traffikar illegali ta' l-armi u ta' esplosivi. Mbagħad hemm xi emendi li ġew proposti, però pereżempju il-proibizzjoni ta' ċerti kategoriji ta' armi illi mhumiex ġustifikati skonti. Il-xkobetti semi automatiċi li wieħed juża għal kaċċa jew għal l-sport mhumiex taqseb perikolużi għax il-numru ta' tiri kull eh, minuta huwa ferm baxx. Id-daqs tagħhom ukoll kif ukoll il-prezz għolin ħafna iktar minn 500 euro u għalhekk il-ħtiġa reġistrazzjoni huma wkoll eh, stretti ħafna din naraw li terroristi fil-fatt jużaw armi kompletament differenti li għandhom 600 tir kull minuta iqsar eh, mhux daqshekk eh, prezz baxx jużaw armi militari illi jiġu mid-żoni militari u ġew mixjujin jiġifieri b'mod illegali u għalhekk nistgħu ngħidu illi Il-proibizzjoni ta' armi semi-automatiċi miex se tnaqqas traffikar illegali tal-armi, se tolqod biss is-sidin li għandhom dawn l-armi mabmut legali u se jkonna ovvjament nqirdu ħafna minn dawn l-armi fl-Ewropa, ma dan mhuwiex se jrażżan it-traffiku għaddej traffiku illegali għaddej nafu li wara l-attakki ta' Pariġi l-Kummissjoni Ewropea tixtieq tieħu azzjoni biex eh, tiżgura mill-azzjoni tagħha li ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jidhir li din id-direttiva se jkollha l-effett oppost. Dawk li għandhom armi b'mod legali se jaħsbu li huma huma t-teddida waqt li n-nies kriminali mhux se jagħmlu xejn. Grazzi ħafna. Issa Sur Bernstein tista' tara l-interess u l-arfim minnaħa tal-Istati membri? U għalhekk nadilek il-kelma minnu fih. Iva, tajab ħafna. Grazzi ħafna tal-interess ta'kom fuq dan is-suġġett. Nasib xi ħut mill-mistoqsijiet forsi kienu l-istess, kienu simili u xuħut kienu stqarriet mux mistoqsin, mux nirrispoba nirrispondi li kulħadd Signora Valero. Illum, fl-epoka ta' YouTube u ta' videos online, wieħed ikun jista' ikun jaf kemm hu faċli li wieħed eh, jagħmel arma tan-nar bżonn jiva ċerti ħiliet, imma forsi jekk jiena nkun naf kif inkun bdot ta' erbas ma nkunx nista' fil-ħajja reali. Fil-Ġermanja nagħmlu distinzjoni bejn tliet tipi ta' strumenti li jeżistu. Għanna regoli fuq għodan li nużaw id-dar, per esempio, għanna drill elettriku jew tornavit jew xi strumenti oħrajn, imma ħafna minna m'għandniex eh, xi ħaġa xi tamir biex namlu il-welding u għalhekk il-persuna normali ċittadin ħanajtek kollu martell, però ma jkollux eh, l-affarijiet biex ikun jista' eh, jiġboru jagħmel xi arma imma forsi xi mekkanik ikun jista' jagħmel hekk. Għandhom rodet qudiemhom u għandhom ukoll il-ħiliet u għalhekk anke dawk illi jipproduċu ma stess l-lodda eh, huma iva jagħmlu dan il-ħolqu dawn l-armi tan-nar. E, bil qattas leġislativ li għanna, dak li nistaw namlu huwa biss illi ma nħallux ċittadin normali illi joħloq produċi arma tan-nar. Imma jekk wieħed ikun irid jagħmel hekk, ikun jista' jeleb kull ostakolu. Tista' tikseb e, kwalifika e, biex taħdem il-metall u mbagħad ikollok il ħeliet l-oħra. Huwa ovju illi għanna bżon sistema tal-imarkjar eh, l-armi. U naħseb illi jem bżon nirreflettu fuq l-imarkjar ta' ħafna mill-bicċit li għamlu parti mill-arma. Jekk irridu namlu hekk, iktar minn hemm bżonn issa skont il-qafas leġislattiv attwali, jekk irridu nkunu konsistenti, għalhekk għandna bżonn ikonna il-possibilità li jkun hemm traċċabilità tal-komponenti kollha, ġifieri dawn il-biċċiet kollha tal-arma jkunu eh, kollha markati. Imma ovvjament l-assoċjazzjonijiet li tal-produzzjoni se jgħidu se jisaqsuna xridu minnhom, imma huwa veru illi kull biċċa trid kollha xi marka, xi siġil għax qegħdin naraw dawn il-komponenti li għedin għal beħ individwalment u għalek hemm bżonn tal-isforz, hemm bżonn ta' żmien u għalhekk naħseb illi dan huwa l-uniku mod fattibli kif nistgħu nitrattaw il-problema ta' armi illegali illi imorru fuq is-suq. Għax permezz tal-intraċċabilità biss nkunu nistgħu nidentifikaw kull sit ta' arma illegali u mbagħad wieħed ikun jista' isaqsi jekk din il-persuna eh, biħed le din l-arma fuq is-suq. Issa niġi għas-Sinjura Kaufman u l-mistoqsija fuq eh, l-armi awtomatiċi tal-gwerra. Fit-test ma ngħidu xejn, ma ngħidu xejn din kienet l-interpretazzjoni tiegħi biss. Għax ma teżistix arma awtomatika ċivili. Dinja l-idea, dinja l-loġika, hemm xejn miktub però. L-idea hija illi inqablu l-armi tal-gwerra ma dawn l-armi semi-automatiċi ċivili u ma naħsibx li xi ħaġa nistgħu niġġestixxu għal b per eżempju ma sottomessa l-autorizzazzjoni mhux possibbli li wieħed jidħol f'ħanut u tixxi arma bħal din għandek bżonn awtorizzazzjoni fl-Ewropa kollha kemm mi biex wieħed ikun jista' jixtri arma bħal din u għalhekk naħseb li dawn l-armi jistgħu jibqgħu fil-kategorija fejn qegħdin issa. Ġifieri jekk wieħed huwa sit ta' arma bħal din trid ismek irid jidher f'reġistru u faċli wieħed jidentifika s-sidin ta' dawn l-armi. U għalhekk nistgħu ikonna sistema pan-Ewropea fejn ikunu nafu min għandu din l-arma u fejn hi Issa meta niġu għall-attivazzjoni u deattivazzjoni l-standards tagħhom, jiena start nipparteċipa f'dibattitu fuq dan is-suġġett imma kien tard wis għas deattivazzjoni taħlet fisse wara Pariġi. Minar minar ħadd ma ħaseb jekk kien adattata jew le, jiena ma naħsibx li l-standards huma adattati huma wis komplikati mhux faċli dawn l-standards jiġu implementati. U nista' ngħid illi il ma nkunx nistgħu nilħu l-merit tagħna jekk wara l-aħħar dan waħar fl-aħħar stadju dan il-proċess ikonna biss biċċa metal nkunu qegħdin insaqsu min tassew għandu bżonn arma deattivata ma' hemm mużawijiet illi mhumiex ġestiti mill-fondi pubbliċi u xi minn minn dawn mużawiet ma jistawx għandhom xil-finanzi biex jikollhom l-arma ġenwina. Per esempio, esistu assoċjazzjonijiet għanna wirjiet fejn hemm tankijiet u armi speċjalizzati. U jekk wieħed ixtieq jagħmel display tagħhom jurihom dan dan ikun l-interess ta' wirja bħal din. Jista' jkun għal sitwazzjoni fejn il-mużewijiet kollha se jkollhom biss juru armi deattivati. U għalhekk ma tinġru għal dawn il-kollezzjonijiet li jeżistu, eh, aħna se neqirduhom għanna kollezzjoniet illi permettuna nifmu teknoloġija. Għanna armi mill medjuevu illi eh, kienu fl-avangwardja, ovvjament, dik l-epoka, u sekonna nerdu. Meta naraw il-kollezzjoniet privati naf il xuħut minnhom għandhom valur enormi. U ovvjament daw se konna nerduhom. Mhix xi ħaġa li nixtiequ. Issa niġu għall-armi li ma biss sattizjien. tiżjien xi ħud minnhom ukoll se jkollna nerduhom. Mson metti nużaw biex namlu deattivazzjoni ta' dawn l-armi għax l li għanna normali miex bizzejiet. Ikonna nużaw tamir iktar specializzat, ek biss, u għalek punt bażiku nixtieq ngħid illi huwa kruċali illi nerġgħu naħdmu fuq din id-direttiva għandha ħafna ġufijiet, ħafna lakune u ċerti stat membri għandhom reġistru u f'stati membri mhux il-każ, hemm xi pajjiżi fejn hu possibbli wieħed jixtri arma fis-supermarket. Għaliex problema? Sa tista' jgħidlek għaliex hija problema. Nista' nidħol f'supermarket u nixtri arma. Forsi aħjar l-awtorità jkunu jafu min għandu dawn l-armi l awtoritajiet svedizi sabu għawtli illi s-sur Svensson per eżempju għandu arma li jixtieq juża biex jiddefendi eh, l-art li għandu jew forsi għax iskopijiet leġittimi. Nipreferixxi li kieku illi nagħmlu aktar faċli għaċ-ċittadini illi jixtru arma u ntejbu sitwazzjoni illi tippermettilna nkunu nafu eżatt fejn jinstabu dawn l-armi u minn u f'possess tagħhom qed ikun possibbli biex l-awtoritajiet ikun jistgħu jiċċekkjaw u jagħmlu eh, verifiki meta jixtiequ huma mingħajr preavviż eh, u jaraw fejn qed jiġu maħżuna dawn l-armi u ovvjament ikunu f'post fejn jiġu msakrin. Meta niġu issa għall-atti kriminali eh, li jużaw armi li ġew misruqin, per eżempju, li jekk nistaw intejbu ir-regoli fuq il-ħazna tal-armi, allura nkunu mxejna pass il qoddim biex intejbu s-sitwazzjoni għanna bżon standards anki fuq il-ħazna mux bisejt li najdu nżommu per eżempju arma f'xi kabed, għanna bżon li kunem eh, post li nkunu nistaw insakruħ u għek nkunu għadin intejbu dawn l-standards Issa fuq dawn l-armi semi automatiċi, din hija kwestjoni li rajnija fil-Ġermanja jekk dawn l-armi ma jistgħu xerġgħu jiġu mibdula b'xi mod jew ieħor allura nikkonsidrawhom bħala armi siguri. Issa naf illi hemm gruppi kriminali illi għandhom il-ħiliet biex jikkonvertu dawn l-armi eh, f'armi illi huma armi tal-qtil u naf illi hemm ħafna armeniċi minn pajis li mhumiex tal-Unjoni Ewropea illi qed jgħixu dan il-fenomenu. U għalhekk jekk se jkollna standard għal dawn it-tip ta' armi għall-Ewropa tkun ħaġa tajba. Ma bżonn nasbu fuq il-benefiċċji għaċ-ċittadini, ċittadini għandhom id-dritt li jiddefendu ruħom mhux faċli għal persuni li kollom fil-possess tagħhom armi għad-difiża. Jekk nieħdu l-ammont totali ta' armi tan-nar fil-possess ta' nis ċivili fil-Ġermanja, meta naraw il-proporzjon ta' dawn l-armi użati għal kriminalità organizzata huwa biss 5% u anki l-attakki ta' Benenden ġew ikkonsidrati bħala użu ta' um, center jew pistola illegali għax it-tifel ovvjament sera il-pistola ta' missieru ma nistax uh, nitkellem fis-Unjoni Ewropea imma mill-perspettiva Ġermaniża għandna reġistru ta' l-armi u nafu illi wieħed punt ħamsa juni ta' dawn il- għandhom xi 8 miljun arma fil-possess tagħhom. Iġifieri meta qabla ma' 45 vettura biex intikom naqra perspettiva differenti. U għalhekk jekk naraw pereżempju iċ-ċifra, ovvjament eh, hija waħda allarmanti meta niġu pereżempju għal 0 fil-mija biss għal dawn l-armi li huma involuti fil-attivitajiet kriminali. Issa fuq l-akwist li jsir online. Din hija xi ħaġa illi ma naħsibx li nistaw nindrizzaw issa ma safx inreġġaw l-arloċ lura, l-ebay huwa xi ħaġa ta' kuljum, issa xi ħaġa li tiġi użata kuljum. Dak li neħtieġu huwa li konna ċertu standards, per eżempju, jew kella ikun hemm websites Aħna għandna website pereżempju fil-Ġermanja online u jgħodu attenti ħafna minn eh, dak li jbijaw u jekk ikun hemm dubju jikkuntattjawna tajjeb għalhekk li nirregolaw dan is-suq ukoll. Jekk irridru dawn il-kumpaniji jibqgħu jaħdmu fl-Ewropa? Issa, il-kwistjoni tal-parts għal dawn l-armi tan-nar. Wieħed jista' ibbieħhom dawn il-partijiet online. Tinja xi ħaġa possibbli hemm kumpaniji differenti, fornituri differenti ta' dawn il-parts. Tista' tixtri partijiet differenti ta' arma tan-nar u jekk ikollok lodda meħtieġa tista' ta' tista' din l-arma tan-nar. Hemm ħafna domanda għal dawn il-parts differenti din nixtieq nagħmilha ċara. Għalhekk anke il-partit prinċipali tal matannar iridu jkunu immarkati. U bekk imbagħad il maqessu online ikun jista' jibqa' jaħdem. Imma jekk dan ma jkunx jista' jiġi kontrollat mela titwaqqa fil-bejħ online ukoll. Issa li armi militari jinqalbu farmi għall-użu privat u l-reattivazzjoni jiena u koll ninsab sorpriz illi armi tan-nar li jkunu militari jispiċċaw e, farmi tan-nar li jiġu użati biex juru sinjal. Fil-Ġermanja mhuwiex possibbli ma tistax inti jkollok arma tan-nar li tkun użata fil-militar li jimbat tispiċċa użata eh, għall użu ċivili, nistgħu nagħmlu bil-kontra biss. Il-kollegi tal-Portugal ukoll semma dan il-punt l-avvenimenti f'Binenden u avvenimenti oħra għalmuna illi illi l-armi tal-pulizija mandom ximbijaw, rridu jinqerdu. Tallimna talima u issa ekkem zon li jisir. Hemm kwistjoni oħra ta' armi tan-nar u għal użu ċivili li kollom ċertu disim partikolari ma jkun ikkommerċjalizzat għall-użu privat. Fil-Ġermanja aħna għanna investigazzjonijiet għaddejjien u namlu kontrolli l armi tan-nar biex naraw jekk huwiex possibbli illi dik l-arma tan-nar partikolari ikunx possibbli li wieħed jaqliba għal arma tan-nar differenti, per eżempju għal arma tan-nar li tkun ta' grat militari. Dan huwa kollu parti mill-kontrolli li jsiru jekk naraw li mhux possibbli li dawn l-armi tan-nar jinqalbu mela nħossu li jkun sikur. Tkun arma tan-nar sigura. Aħna ma nistawx niprevjenu ċertu affarijiet, imma jekk ikollna ċertu standards olijin, nemnu li għandu jkun possibbli li inżommu dawn l-armi tan-nar semmi automatiċi għall-użu privat jekk ikun hemm bdejt kontrolli dan jista' jibqa' jeżisti dan il-suq. Nirringrazzjakom għal mistoqsijiet tagħkom, nirringrazzjakom tal attenzjoni tagħkom u anke għal mistoqsijiet tagħkom u anke tal-opportunità li tajtuni biex inkun magħkom illum. Grazzi ta' sew, Sur Benstein, grazzi ta' dettal li jirnexxilek tidħol fih. Il-membri japprezzaw ħafna din l-informazzjoni. Anke nirringrazzjaw lilek eh, Sir Buvetalli għat tisma. M'għandix dubju illi Sir Benstein ser nerġgħu nilqawk fostna hawnhekk. Issa ngħadu għas-Sur Buve, eh, Dr. Renaud Buve, biex ikallimna dwar il-liċenzja u t-testijiet mediċi. Hi. Bien, merci, Monsieur le Grazie, Sor President, Senjuri, Tawnet nishtiq nirringrazzja l-membri ta' dan il-Komitat għal istedina tagħhom biex nosem dan l-ismieħ bħala eh, tabib li nispeċjalizza fil-liġi tas-saħħa eh, u bħala tabib legali jena għawnek qed intervjeni fuq id-dritt eh, skont eh, direttiva fuq eh, l-akwist u l-possess eh, et nitkellem ehm, skont ehm, l-liġi li daħlet fi Franza fi 6 Desembru 2013 fil-kazijiet ta' kategoriji B u C ta' armi ta' nar li rridu rridu ċertifikazzjoni. Jena unek, nejdilkom naqra eh, fuq id-dritt pozittiv eh, u il-limiti eh, li jeżistu għalli fuq l-akkużazzjoni għall-akkustu l-possess tal-armi tan-nar fi Franza, aħna eh, li ġilet li taħlet fi Franza fl-2013 eh, kienet eh, biex tkun konformi mal-artiklu 5, partikolarment fuq rekwizit ta' l-età, bl-eċezzjoni u koll għall-użu rekreativ ta' armi u għall-kaċċa. Eh, id-dritt il-liġi interna, il-liġi interna fil-fat u eh, ukoll ċertifikat eh, medikali illi jgħid illi l-istat tal-persuna mm, mhuwiex mhuwiex kontra l-użu l-użu tal-arma tan-nar. U fil-fat jinkludu kol il-kollezzjonisti. Fu kol il-licenzja eh, skont eh, il-federazzjonijiet sportivi eh, Issa il-patologiji psikjatriċi fil-każijiet fejn dak, dak li kun segwa ċertu ċertu eh, trattament irid eh, jikseb ċertifikat eh, minn min, min uffiċjal mediku illi propju verifika illi il statmentaliti u tajjeb Rridu issa mbagħad naraw naqra kemm dan huwa effettiv fil-limitazzjoni ta' riskju ta' violenza jew nkella fil-każ eh, ta' aggressività minnaħa eh, ta' ta', ta dawn in-nies fuq eh, il- il-letteratura li teżisti, xjentifika, u koll pajizi per eżempju fejn it-trattament tagħhom u differenti ħafna minn dak ta' pajjiżi oħra. Wieħed eh, mhux b'sorpriza jsemmi l-Istati Uniti. Barra minn hekk eh, mill-każijiet ta' l-użu tal-armi tan-nar eh, għal suċidju fost affarijiet oħra, pero wieħed jista' jgħid li mod xjentifiku wieħed jista' jara rabta bejn eh, il-liberalizzazzjoni tal-dawn l-armi u eh, il-numri ta' suicidju. Mm. Għal-kem dan forse mux dejjem, eh, ir-rabta mux dejjem ija diretta. Eh, issa, batem l-aspet tal-disponibilità tal-armi eh, li eh, tit illi fija diversi kategoriji skont jekk l-armi u l-munizjon u miex maħżuna per esempio apparti jew kella maħżuna f'sigurtà. Hemm il-kwistjoni dwar il-pajzi sviluppati u dawk inqas eh, il-fat per eżempju eh, kif eh, l axsibilità ta' armi torbot ma' l-omicidi ma' l-qtil. Studju reċenti juri li l-Istati Uniti per eżempju u pajzi oħra simili u ma' iktar disposti ar-reati bl-armi. U allura wieħed irid jistaqsi jekk eh, is-subordinazzjoni tal-akwist u tal-possess eh, ta' mm, eżami mediku eh, u biex effiċenti biex inaqqas il-kas fil-fatt ta' reat violenti. Jekk wieħed jħares lejn l-istrument legislattiv Franċiż, per eżempju, wieħed jara li il-fokus jintafa' fuq eh, il-lan tal-eżami mediku. Eh. Il-ċertifikat mediku ta' inqas minn min xar jikkonsidra kompatibilità tal-istat fiżiku u psikiku tal- tal-fatt li wieħed eh, ikollu l-arma. Għanna zewċ eh, kazijiet fejn eh, wieħed ġviri konsidra l-validità jew nkella l-invalidità skont kompetenzi eh, illi l-persuna jkollha biex tuża l-arma. Imbagħad irridu nikkonsidraw x'inhuma l-kriterji li definixxu l-kompatibilità jew nkella l-inkompatibilità il-persuna tuża l-arma. għawnek għandna riskju doppju eh, fuq noħa forsi trattament mhux indaqs bejn iċ-ċittadini uħut eh, li jistgħu jiġu trattati b'mod differenti anki jekk isofru mill-istess eh, kondizjoni, jista' jkun hemm ukoll ineffiċjenza tas sistema li għaliex wieħed jista' dirittura minn kej kondizzjoni tiegħu B'sistenza jikseb eh, jikseb eh, opinjoni pozittiva minna ħata tabib tijaw. Imbat, eh, kienem u ukoll riskju ta' violenza assoċjat ma' mġiba psikotika, imma rridu narfu illi eh, dawn il-każijiet eh, ta' nies jisofru minn psikozi ma kienux eh, il-maġġoranza ta' nies li għamlu użu mill-arma tagħhom u li kienu jisofru minn problemi psikiċi. Fil-fat, hemm ukoll il-problema li ċertu uh, psikiatri eh, jirġdu eh, illi jirġdu il-fat illi jinħareċ eh, jinħareċ evaluazzjoni tal-imġiba tal-persuna. Iżami mediku jista' jintelep ukoll mill-amministrazzjoni fil-każ illi forsi il-permess ma jkunux ma jkunx ingħata b'mod eh, mod ċar f'każijiet dubjużi. il hemm ukoll eh, il-fatt li jista' jkun hemm sitwazzjonijiet eh, illi ma jpermettux il-kaxxa fejn per eżempju wieħed ikun eh, jibati minn problemi kroniċi bħal per eżempju l-fatter ma jkunx daqshekk eh, attent eh, l-istess per eżempju jekk wieħed ikollu riski kardiovaskulari u kella ċerebrali minħabba li huwa Jane smoker u nista' nibqa' dej insomma Mbagħad l-aħħar eh, limitu u dak eh, bi li jindirizza ġifieri lista lista sħiħa eh, ta' ta' kontraindikazzjonijiet hawnhekk qed nurikom żewġ tabelli ta' federazzjonijiet sportivi jew forsi nistantikom iktar informazzjoni jekk tixtiequ eventwalment imbagħad l-aħħar l-aħħar punt fuq eh, l-istrument eh, Franċiż tal-evalwazzjoni eh, medika. L-idea hija li ntejbu billi nibbaża is-sistema billi nibbażaw irwieħna fuq il-kontroll mediku fuq la il-kapacità li wieħed per eżempju jisu ehm, il-fatt per eżempju li ċertifikat minna ta' tabib ma jkunx xi ħaġa definittiva Iridu naraw ukoll li jintuża ċertu eh, sens komun, eh, il fat li wieħed jgħaddi eh, minn possess għal użu ħażin tal-arma rrid jiġi evalwat u naħseb li fil-każijiet eċċezzjonali ta' aggressjoni eccessiva anke ta' terrorizmu, naħseb dak huwa każ eċċezzjonali also for being brief. Grazzi tas-sew grazie anke tal-li zammit fil-qosor għaliex nixtiequ nieħdu xi mistoqsijiet. Naddu mal-ewwel għalhekk għad-diskussjoni. Anna Sur Wikström, Lopez Aguilar u kollegi oħra li jixtiequ wkoll jintervjenu. Din hija sessjoni mimlija informazzjoni fuq kwistjoni kontroversjali U ma tantx għandna ħin għalhekk jekk joġobkom ippruvaw illimitaw daqsxejn irwieħkom. Nibdew bl-Onorevoli Valero jekk joġbok. Grazzi tassew. Dik kienet prezentazzjoni interessanti immens. Ħadna gost nisimgħu xi prassi jintużaw fi Franza. Fir-rigward ta' pajjiżi differenti, hawnhekk ninsab jiena, ma nafx hekk terrani. Aħna m'għandniex dan l-obbligu li wieħed jirreġistra jekk tabib iħoss li pazjent m'għandux eh, ikollu possess tal-ma jrid jirrapporta lill pulizija Jekk inti tmur għand tabib, forsi jkun hemm min ilu ma jmur għand it-tabib xi ħamsin sena U għallek kun faċli wieħed ikollu autorizzazzjoni biex jikseb arma tan-nar. Għalhekk kif taħseb li għandna naħdmu? Naħseb li jagħmel sens li jkun hemm evalwazzjoni medika qabel wieħed jakkwista arma tan-nar, imma dan idu nagħmluh b'tali mod li eh, nagħmlu b'mod li mhux noqdu nduru t-tobba kollha sakemm xi ħadd jaċċetta per esempio kollok min idur it-tobba kollha sakemm xi ħadd jaċċetta li awtorizzah. Imma mbagħad jekk it-tabib eh, jawtorizza din il-persuna għal eh, biex jikollu possess arma tan jekk dan il-persuna bħadġima wara jiddeċidi li jispara fuq in-nies fit-toroq, responsabilta se jkollu dak it-tabib? Se jkun hemm dispożizzjonijiet ta' responsabilta li taqa' taħt it-tabib f'dawn l każijiet Anke għal każijiet pereżempju fejn xi ħadd ikun jidher li saħtu u jingħata liċenzja biex jikkaċċja bla problemi ta' xejn imbagħad ftit ġimgħat wara ikun eh, jaqaf kollu kollu depressjoni, kollu ikun emozjonalment instabli u faċilment wieħed jimrat per eżempju jekk kollok depression faċilment tmur id-dar tispara lil mara jew il-tfal jew il-konjata. X'jiġri għalek f'dawn it-tip ta' każijiet? Eh, anke, mux bil-forsi tkun marid, persuna normali u koll jista' jġwa dan affarijiet. Grazzi, onorevoli Valero, għandi lista ta' kellima hawnhekk. Jekk taqblu miegħi nistgħu inkomplu biex nalqu hawnhekk. Għala, Aho, um, Mrs. Wickstrom, Mr. Lopez Aguilar, Sylvia von Kaufman and Mrs. Winberg, and, if I, and, and um, Mrs. Holmeyer as well. Għanna anka l-snura Holmeyer, nista nalqu għawnek, l-lista grazzi. Biex imbat kullħat ikollu bizzejiet ċansi tkellem, l-onorevoli Stevens. Grazzi tassew, Sur President. Fit-test tal-Kommissjoni qed naraw illi verifika regolari mediċi bċertu ċertifikat ukoll iridu jiġu sottomessi għal dawk li jkunu involuti fl-isport, inkluż il-kaċċaturi. Imma x'relazzjoni hemm bejn din il-miżura potenzjali u l-fatt illi i terroristi jużaw armi illegali pal kalashnikov tista twieġeb il-mistoqsija tiegħi għax jiena min nara l-ebda rabta bejn dawn iż-żewġ affarijiet. L-Onorevoli ħallaħaw. Grazzi tassew, Sir President, inti jgħat li hawnhekk hawnhekk hawn evidenza xjentifika fuq id-disponibilità tal-armi tan-nar u l-użu tagħhom fil- suwiċidju ħafna drabi dawn huma l-metodu preferit fis-suċidju imma eh, dan ma jfissirx li hemm rabta bejn id-disponibilità ta' dawn l-armi tan-nar u r-rata ta' suċidju. Nasab din iktar tagħmel sens il-Ġappun għandhom kważi proibizzjoni sħiħa fuq l-armi tan-nar kollha u rata ta' suċidju tagħhom hija ħafna iktar għolja mill-medja Ewropea jew dik tal-Istati Uniti ġifiri, mm, tista' tgħid li hemm rabta bejn l-użu bejn id-disponibilità ta' ħabel kemm wieħed faċli jikseb ħabel u kemm jintuża ħabel għas-suċidju. Issa it-testijiet mediċi. Aħna dan dawn nagħmluhom għal dawk li applikaw għal armi tanna ta' ċertu kategoriji. Din però kienet problematika għaliex impossibbli li tabib fi żmien kwarta jiddeċiedi jekk xi ħadd huwiex perikolus jew le. Konsegwenza ta' dan, ħafna tobba jirrifjutaw li joħorġu dawn it-tip ta' ċertifikati. Apparti minn hekk hemm ukoll riskju illi l-opinjoni tat-tabib fuq l-armi tan-nar taffetwa ġudizzju tiegħu. Għalhekk jagħmel sens illi dawk li jkunu qegħdin japplikaw jagħmdu minn kors pereżempju li jkun immexxi minn instructor tal-armi tan-nar fi pajjiżi huwa dak li dan huwa din hija l-proċedura li jisseħ fuq l-akkwist armi tan-nar. Grazzi l-Onorevoli Wikstrom. Grazzi u jiddispjaċini li wasal tard għal din id-diskussjoni. Xtaqt li kont hawnhekk mill-bidu imma ma jimpurtax. Jiena xtaqt nisħaq illi jiena pjuttost għandi pożizzjoni xettika fuq il-proposta tal-Kummissjoni ma inatawx ma inatawx wis attenzjoni għal konsegwenza ta' ċertu proposti, per eżempju id-attivazzjoni traċċabilità u żieda fil-sim tal-informazzjoni jidru affarijiet bilanċjati Imma is-suġġeriment li jkun hemm proibizzjoni sħiħa fuq l-armi tan-nar semi awtomatiċi, il-limitazzjonijiet fuq il-liċenzjar, l-inkluż tal-mużewijiet u dawk li jikkollezzjonaw l-armi tan-nar dawn huma affarijiet problematiċi ħafna. Il-proposta tal-Kommissjoni għalhekk qed tkun ambizzjuża wis billi tipproponi proibizzjoni fuq il-beħ tal-armi tan-nar minn minn persuni privati fuq l-internet. Setaw ġew introdotti miżuri iktar effettivi biex dawn l-armi tan-nar ma jispiċċawx fidejn ħżiena. Minaj ma naffettwaw iċ-ċittadini li jobdu il-liġi. Din hija kwestjoni wkoll li taffetwa f'reġjuni li li mhumiex daqsan popolati bħal pereżempju minn fejn ġejjin fl-Iżvezja fejn kważi kulħadd kaċċatur. Din hija xi ħaġa wkoll hija problematika fl-Iżvezja bħalma semma ir-rapporter. Jiena xtaqt li niddiskuti fid-dettall ħafna minn dawn il-punti, iżda m'għandniex biżejjed ħin, għandna wkoll nżommu f'moħħna li d-direttiva hija proposta skont artiklu 114 ta' trattat li huwa artiklu jirrigwarda l-armonizzazzjoni tas suq intern. Issa, jekk m'hemmx definizzjoni, jekk m'għandniex definizzjonijiet komuni li se jiġu applikati, imma definizzjonijiet se jiġu applikati b'mod differenti fost membri differenti, mela ma nafx kemm se nkunu qegħdin narmonizzaw is-suq intern, anzi nkunu qegħdin naqsmuh iktar u nikkomplikawh iktar. Għalhekk din hija xi ħaġa li nixtiequ li aħna inżommuha f'moħħna għaliex inkella ma nafx kif terraġi xi ċittadini tagħna fuq l-użu tal-armi tan-nar kif qed nirreferu għalihom f'dan id-dibattitu. Grazzi tassew. Grazzi l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi President u jina u koll nishtiq nibda billi najt illi dispieċini illi ma stajċ nipateċipa dan it-tbattu mill-bidunet, t tawar l-offsenar, għax ovvjament ma stajċ, għax il-linja ta' lajru eh, li ġabitni għawnek eh, ma ħallitnix biex nkun għawnek fil-bidu ta' dibattitu imma issa għandi l-opportunità li nipparteċipa issa x'dan huwa dinha diskussjoni importanti ħafna l-ewwel net bħala avokat u anke bħala leġislatur penal fuq livell Ewropew għax din nitkellmu hawnhekk fuq ġustizzja fuq affarijiet interni u l-bini ta' dritt eh, penali Ewropew b'teddit li jkun wieħed maqsum transkonfinali wkoll. Bħala avokat, bħala leġislatur penali fil-Parlament Spanjol kif ukoll bħala Ministru ma kont dejjem iċċitta kontra l-isfida fejn aħna meta ngħidu bħala Spanjoli li hija leġislazzjoni fejn aħna Eh, niprovaw niprezentaw eh, ċerti miżuri penali u niprovaw eh, un bat nirrispondu għal dak li l-pubbliku bat jilmenta fuqu u imma ma nkunux riflettejna biżejjed u l-laqqas nkunu għamilna paragoni u għalek bħala Ministru tal-Ġustizzja fi Spanja aħna u koll, per esempio, fotelediarja u koll, kena dan id-dritt penali li kien offrut biex natu risposta l-opinjoni pubblika illi titlob messaġġ sinjal uh, li kellu impatt u kol fuq mwada stant uh, eh, aħna provajna dan kien lantana imma l-immaġni l-qafas ukoll fuq level ta' liġi kostituzzjonali Ewropea li hija il-proporzjonalità li tidher ukoll fil-Karta Tezzijiet tal-Bnin tal-Unjoni Ewropea għal dawk li huma ġittijiet tal bien imma lek din l-inizjattiva li tadotta l-Kummissjoni hija inizjattiva illi iva tkun tista' tiddaħħal f'din l-ottika, f'din il-perspettiva illi eh, però ma tkunx eh, proporzjonali u forsi eh, tasal għal riżultati illi ma kinux dawk li kienu mitlubin għax inizjattiva qabel kollox hemm bżonn timira biex t-prevjeni it-traffikar illegali tal-armi u l-impatt potenzjali kriminali ta' dan it-traffikar tal-armi u mhux biex tillimita iktar dak li hemm fi dritt penali Ewropea ġifi jiġifieri tal-Istati Membru dik fuq livell komunitarji fuq il-possess illegali tal-armi għax dan huwa ambitu ekonomiku li jista indirettament jew indirettament u miljoni ta' eh, euro illi joħlo eh, xogħol impjiegi u jolqod ħafna persuni illi għandhom possess legali eh, ta' l-armi fl-Ewropa kif ukoll il-kaċċaturi jew dawk illi persuni pparteċipaw f'attivitajiet sportivi u ma rridux nirristrinġu l-ambitu legali bħala konsekwenza eratika tal-bidla tal-leġislazzjoni u lek jiena nasib il-Kummissjoni hemm bżonn turi id disposizjoni ta' ħarida tagħha biex ittejjeb il-qafas leġislattiv attwali. Alla volja nafu ġara ġifieri f'massakru, traġedja li kien hemm fariġi biex ma jkun x repetizzjoni ta' dawn l-atti imma ma rridux eh, eh, għandhom bżonn nimmiraw sos skużawni għal din isu eh, lob bil-kliem imma ek għandhom bżonn namlu u għal daqstant ma rridux nortu nis terzi ta' li huma innoċenti li mhumiex ndaħlin fatti kriminali. U għalhekk hemm son nitkellmu fuq l-importanza illi ma nkonniex direttiva illi tillimita il-possess ta' armi semi automatiċi ħafna minnhom diġà huma sottomessi għal kontrolli fi bosta stati membri u ma ekvivalenti għal dak li tiġi proponi il-Kummissjoni Ewropea forsi ftit iktar u għal dak li għandu xaqsam il-kummerċ permezz ta' l-internet għax għandna bżon identifikaw fejn hu l-problema biex inkunu nistgħu nerduħu nafu li hemm dan is-suq illegali ta' traffikar ta' armi li m'hemm bżonn inħaltuh mal-kummerċ illi huwa sottomess għal kontrolli amministrattivi tas sikwetu regolarment u mbagħad għal dak li huwa mbagħad l-armi li ġew kollezzjonati biex hekk ma jkunx hemm ambitu li jiġi mill-qut illi qatt ma ħaparti fil-kriminalità m'hemmx din ir-rabta bejn il-possess ta' kollezzjonist u atti kriminaliti li għandhom xaqsmu għal-armi tan-nar, speċjalment atti terroristiċi. Nala billi ngħid illi huwa importanti illi naraw li mu l-valur misju tal-inizjattiva tal-Komissjoni Ewropea b'rabta ma' dritt attualment fis-seħ fl-Istat membri, speċjalment fl-aħħar parti tal-Kummissjoni biex tkun tistatati eh, eh, iva lil dawn l-armi il bat ovvjament ġew involuti fil-latti ta' Pariġi. U għalhekk naħseb itħassib li qed eh, nuri qed nuru huwa tħassib li huwa ġust għax hemm bżonn naraw il porzalità u l-bżonn tal-bidla li qed tiġi proposta u mbagħad ir-riżultat aħħari li se naslu għalih. Imma naħseb li huwa importanti illi waslu messaġġ fejn il-Kummissjoni qed tippunta fuq il-qalba tal-problema. Atti terroristiċi ġifiri minn Russja, mill-Afrika Eh, ta' tramontana mill-gwerer tal-Balkani u mhux minn possess legali fl-Ewropa li hija biżejt regolata u gvernata. Manda xejn xtaqsam mal l-atti ta' Pariġi, il-possess legali tal-armi ma' suicidju din hija ħaġa differenti għall-aħħar. U għalhekk eh, fuq dan u fuq din inizjattiva ningrazzjak President. Thank you. Um, Sylvia Yvonne Kirkman, please. Vielen Dank, Claude. Ich würde ganz gerne zur Frage der medizinischen Tests zurückkommen. L-Onorevoli Kaufman, għassi tassew xtaqt n-kommenta fuq il-kwistjoni ta' testijiet mediċi. Is-sitwazzjoni fil-Ġermanja hija kif ġej. Jekk inti kollok iktar minn 25 sena u tixtieq ta' kusta arma tan-nar, trid tgħaddi minn eżami eżamijiet mediċi. Ma nafx jekk dan huwiex l-istess ka l-istess seta' membri oħra li kollok test mediku wieħed mhuwiex biżejjed għaliex is-saħħa medika ta' ċertu persuni tista' tinbidel għax sitwazzjoni tagħhom tista' tinbidel jistgħu pereżempju jibdew jużaw drogi. U e, ikun hemm fatturi oħra li affettwaw is-saħħa mentali tagħhom. Għalhekk tajjeb li jsiru testijiet mediċi kull ħames snin pereżempju. Ħames snin huma huwa iż-żmien adegwat u minħabba l-ammont ta' e, armi li jintużaw għal e, per eżempju sports u kaċċa, nistaw nsibu xi tip ta' alternattiva oħra, per eżempju għal dawn it-tip ta' persuni jkun hemm test kull 10 snin. Fuq xiri ta' arma tan-nar li kollok test wieħed biss meta tinxtara l-arma tan-nar biss għalija ma sibx li bizzejiet. X'taħseb li għandu jkun il-perjodu ta' żmien, x'taħseb li huwa perjodu ta' żmien adegwat. Grazzi ta' sew Revli Swinburne. Grazzi ta' sew Sur President. Nixtieq inqajjem eh, l revli Wimberg, anzi, aħna għanna, ftej, qed nifmu eżattament xed jiġri b'dawn il-kontrolli mediċi. Intqal illi dawn iridu issiru biex wieħed jingħata l-liċenzja. fejn għandu għet id-deċizi jekk għandu xinata licenzja jew le, għabbażi tal-liema kondizjoni mentali hemm ħafna persuni li jkunu e, ibatu minn mart mentali iżda xorta li jipreferu li jikkaċċjaw, per eżempju, għal ixtejnom li kunu barra fin-natura. Allura fejn wieħed għandu jiddeċidi kemm int marit u jekk intix marit biżejjed biex ma tingħatax liċenzja għal arma tan-nar. L-Onorevoli Holmeyer, grazzi tassew fuq l-eżamijiet mediċi, testijiet mediċi. se jkun diffiċli ħafna illi l-atleti kollha u l kacċaturi kollha jkollhom jgħaddu minn dawn it-testijiet mediċi, ma naħsibx li tkun xi ħaġa prattika u apparti minn hekk dawk kollha li huma sidien ta' arma tan-nar iridu jerġgħu jgħaddu minn eżamijiet mediċi. Dan mhuwiex mod effettiv li wieħed iwaqqaf milli jitwet u ċertu reati jew milli jitwet u eh, attakki terroristiċi. Il-mistoqsija tiegħi. Issa, hemm xi mod li bih nistgħu nidentifikaw il-karatteristiċi li forsi huma tal-iktar tħassib, per eżempju, kien hemm każ fejn persuna li kisbet arma tan-nar u wetqet reat kienet ġiet immarkata xi il darba f'okkażjoni fitnax il-okkażjoni differenti qabel ma akkwistat dik l-arma tan-nar imma xorta din il-persuna ma ġietx miċħuda milli takkwista arma tan-nar. Ma ġietx mċaħta milli takkwista takkwista arma tan-nar. Għalhekk kif għanna nindirizzaw dawn it-tip ta' problemi? mux kullħat juhu għas imur jirrapporta l-polizija fuq il-ġirin tijaw, ma kif nistaw per eżempju naqdu din l-informazzjoni kollha fl-imkien, jek per eżempju kunem xaħat li jinnota ċertu imġiba per eżempju. Din l-informazzjoni hija utli ħafna u anke f'każijiet kriminali qabel ma twettaq ir-reat kienu ġew pereżempju rapportati dawn il-persuni minn qabel ma twettmawet u reat tista' tagħmel kemm trid regoli u testijiet mediċi u ħafna testijiet mediċi fuq testijiet imma ma naħsibx li din se solvi il-problema ma sibx li ser wassal biex jitnaqsu il reati ejja ma nitilfux miqdem għajnejna lan ta' dan kollu. Aħna irridu li innaqsu il reati għalhekk. Meta jagħmel sens li jsiru dawn it-testijiet mediċi? Fejn l-aktar li ħajkunu effettivi għaliex ma nafx kemm se jkunu effetti, kemm se tkun effettiva miżura li jsiru dawn testijiet mediċi fuq kulħadd. Tista' tista' twieġeb il-mistoqsijiet li saru. kistjum. Grazzi għal eh, kommenti u l-mistoqsijiet. Jena naqsam il-ħassib ta'kom eh, u eh, fuq il-fat illi il-fat illi wara eżami mediku wieħed jista' jiġi meċħut l-użu tal-arma tan-nar jekk wieħed jista' jieħu enerġija pereżempju dwar l-evalwazzjoni tar-riskju għal fatt li wieħed jista' jgħaddi għalat violenti, ma mhux qed nitkellmu dwar arma tan-nar, jani ħedu pereżempju evalwazzjoni tar-riskju li wieħed jerġa' juża violenza, per eżempju fizika, il-riċerka turi Illi wieħed jista' jibassar ir-riskju bħal dan eh, wieħed irid tkun jaf informazzjoni dettaljata ħafna, informazzjoni medika, imma wkoll informazzjoni penali, soċjali fuq l-edukazzjoni li dik il-persuna tkun irċiviet, ġifieri nista' nibqa' għaddej. Allura minke l-fatt li dawn l-informazzjoni kollha li tkopri eh, diversi aspetti tal-ħajja ta' dak li jkun minkejja eh, li jista' jkun hemm eh, riskju permezz eh, li jiġi misjub permezz ta' riċerka mhux daqshekk ehm, faċli. Għalhekk l-evalwazzjoni ehm, ehm, minn tabib f'mument preċis ma jistax ikun mod effiċenti jew effettiv biex ngħidlek biex wieħed jipprevjeni mill-li xaħat juża arma tan b'mod ħażin nafu li eh, n-nies eh, imorru eh, għand it-tabib u jisofru <laughs> minn kondizzjonijiet minn kondizzjonijiet psikiċi u nafu li uħut minnhom diġà diffiċli għal psikjatri <laughs> infushom dawk eżiet ġifieri il-kussjoni miex miex faċli. Issa fuq il rabta ta' rata ta' suċidju eh, meta marbut eh, dwar il-faċilità tal-akkwistu l-possess tal-meta nar kien hemm studju fuq eh, fost il-Marines Franċiżi der li per eżempju meta mqabbel ma dawk mal-armata tal-art Eh, u ma kienu iktar eh, disposti li kollom eh, l-art jela li jiex kien iktar l akkwistaħħom l-istess fost il-ġendarmerija. Fu il- li nidefinixu il-karatteristiċi ta' periklu nafu li vera ma nistawx nserħu biss fuq eh, studju mediku eh, nafu kol li l-istat eh, ta' saħħa ta' persuna varja ħafna ġifiri nafu li ġalment l-istudju kien l-evaluazzjoni kien isir kull tles snin qabel u issa kull ħames snin. Eh, hemm ħafna hemm ħafna elementi eh, però illi eh, f'dawk il-ħames snin jistgħu varjaw, ġifieri dak li kien veru ħames snin ilu mhux neċessarjament huwa l-każ issa u versa. Dak l-insan jiddirkom fuq l-aspett iktar mediku fuq l-użu sportiv, il-ħruġ ta' licenzi annwali fi Franza u illi min jitlobom irrit juri ċertifikat ta' kontroindikazzjoni eh, għal dak l-sport qabel ma jiksef qabel ma jikseb eh, per eżempju il-permess eh, li jippratika l-ball trap biex intikom eżempju. Ma nafx forsi hemm punti li jmorru l-imma kompetenzi tiegħi imma fil-popolazzjoni standard hemm ukoll mistoqsija oħra li wieħed jista' jistaqsi ġifieri eh, ma nafx eh, jekk ir-realtà eh, tal-akkwist u possess tal-armi tan-nar u faċilità tagħha marbuta mal ma l-eventualità ta' ta' terroristiċi u kella kriminalità il-kollegi tiegħi australjani eh, suġġerew sudi per eżempju banijiet doppju u doppji ġifiri fuq naħa l evalwazzjoni tal kapacitajiet u kol l-evaluazzjoni tal riskju ġifiri ta' riskju eh, permesta ta' fatturi eh, fiżiċi eh, u psiċiċi tal-persuna kif ukoll il-kapaċità ta' akwist u ta' possess tal-arma tan-nar mill-persuna. U allura hawnhekk eh, nixtieq immes mal-punt eh, jiġifieri dwar l-evalwazzjoni li wieħed jagħti fil-qafas tal-akwisto u process ta' arma tan-nar. Naħseb eh, li din eh, l-evaluazzjoni doppja, ġifiri, fuq naħa medika l-kondizjoni fizika u psikata dak eh, li kun importanti imma wkoll it-tieni fazi it fu evalwazzjoni eh, darba responsabilità li eh, wieħed eh, li dak li jkun li għandu l-arma għandu għandu għalħin nifsu. Grazzi, dak kollox minna ħati. Grazzi, Sur Bove u s-sassennu rakkorzimil. Grazie hija dan ismiħ huwa tassew importanti l li hemm ħafna Ewropej inklużi nixtieq nirringrazzja żewġ kelliema kemm is-sur Bernstein mill-Polizija Federali Ġermaniża kif ukoll is-sur Bouvet li huwa tabib espert settur ċertament id-debattitu resa numru ta' tħassib Nħabba l-fat li din proposta tal-Komissjoni ġiet imres eh, ta' malajr wara l-attakka terroristiċi ta' Pariġi eh, u eh, smajna li evalwazzjoni ta' studju ma sarux kif suppost jew ma sarux dan nafu illi għadu bis l-ewwel wieħed minn serje ta' smieħ li importanti li l-pubbliku hemm barra isegwi u jisma hemm il-każ tal-kollezzjonisti eh, li semma diġa uħut tinkludi per eżempju eh, il-possess eh, ta' ċertu armi semma automatiċi jider li skondin il-proposta xnejtek mux meħtieġa u sproporzjonata dawn l-arma ħajkollhom jiġu sekwestrati. Hemm il-kwestjoni wkoll tal- tal-armi ehm, tal-eżami eh, medici eh, naqbel mea kejva tajjeb li kunem eh, eżami psikiku kif ukoll ehm, fiziku ma insomma diversi modi kif qed jista' jagħmel dan eżempju ta' pajjiżi l-Iżvezja studju individwali u tabib illi għandu dmir illi biex nejtek idu fuq l-awtoritajiet fil-każ illi pazjent tagħhom isofri minn xi forma ta' kundizzjoni illi tista' tipperikola is-situazzjoni fil-flużu tal-arma tan-nar. naħseb li ehm, dan l-approċ differenti jista' jindirizza uħut eh, mill-punti li tqajmu. Issa fuq ehm, il-fatt li wieħed ehm, kompletament iwaqqa fil-bejħ ta' armi uh, mod possibli ankella fuq l-internet nasab eh, dan huwa b'mod eh, mas proporzjonat kif eh, nagħmlu l-affarijiet partikolarment jisofar lil daw li qegħdin f'żoni rurali u nafu li hemm ukoll darknet u issu ta' kontrabandu li ukoll iridu jiġu indirizzati. Naseb jiena din il-proposta toħlu iktar burokrazija, aħjar nħallu għafidejn l-istat membri li jaraw li mu mal-armi li għandhom bżon licenzja ta' ħames snin u li male. ħafna għajmu l-kwestjoni ta' nuqqas ta' ċarrezza għall-armi ta' nar sema automatiċi li l-Komissjoni titkellem dwar il-kriterju ta' xebħ jew kella ta' konverzjoni ta' possibilità ta' konverzjoni, ma' memx ċertezza dwar xinu n-numru ta' armi eh, inklużi mbagħad eh, kwistjoni ta' safe storage eh, il-IMSR Bernstein qed wkoll xi ħaġa li rridu nħarsu leja. Biex nagħlaq sur president ngħid li jiena nħares bil qudiem mal-kooperazzjoni mal-kollegi u naraw naqra xinu ma l pariri tal-esperti biex intejbu din il-proposta u biex ninfosizzaw l-importanza ta' deattivazzjoni, reġistrazzjoni tal-armi, kif ukoll il-kooperazzjoni transkonfinali, l-iktar punti importanti. Skużawni illi daħlu għal stejm umbrella, ġifir il-punt li jmiss, meta għadna t-diskutu dan il-punt. Dinna għampiena t-doq, forsi xaħat jistajt fija, jew jemma xaħġa, mela kollegi eh, tassew eh, inġust eh, li il-Komissjoni qed qed jisimgħu jew qed jaraw pjuttost dan it-tsunami ġi għum jistgħu jajdu xejn, allura forsi ma nafx diġeħom home jew xi ħadd ieħor jista' jista' jsemma jista' jsemmi xi ħaġa, forsi ma tistgħux tindirizzaw il-punti kollha, imma tinkwetawx fil-futur ħajkonna sezzjonijiet wal tipprovawx tuġbu l-mistaqsijiet kollha, però xtaqt niċċara il-fatt illi ħajkunem hemm eh, laqa fejn fuq l-aġenda ħanres u dan il-punt u intom t-istaw tistgħu twieġbu eh, fid-dettall. Għalla li għax naħseb illi eh, importanti illi dan ikun il-kas, pero issa xorta id kom illi titkelmu diġi home Mr. Alexis? Oh, Ms. Gargle for DG Home, my apologies. is Signora Gargle I'll DG Home. Nibdo, Ms. Signora sinjura Gargle. f nofsinhar tajb per kulħadd, grazzi ħafna tgħid din l-opportunità li nippreżentaw l sfond ta' t-lestija għal din il-proposta u mod partikolari li konna eh, nistaw nisor tħassib jina se prova nżom fil-qosor. M'bagħad għandi l-kollega ħdeja illi se jipprova jindirizza xiftit mill-mistoqsijiet. Imma nixtieq ngħid mingħajr tlaqliq mill-bidunet illi proposta tal-Kummissjoni kienet ila pjanata u mlestija ġiet miktuba ċerta għaġla illi forsi tista' tispjega xi kwistjonijiet marbutin maċ-ċarezza ma nixtieq nisħaq fuq il-preparazzjoni. Ġifieri bdejna fl-2013 meta l-Kommissjoni adattat komunikat fuq it-traffikar tal-armi tan-nar u s-sigurtà interna jisplorat eh, kull tip ta' rotta ġifiri operazzjonali, kooperazzjoni, finanzjamentu u taħriġ u pal ma dokument ta' sfond li ġi preparat għal dan il-ministmi jgħid kienem sensila ta' studji u għalek namen referenza għal dan il-dokument biex hekk ma konix nirrepeti ruħi ma dawn u ma studji sħaħ ħafna illi identifikaw il-problemi il l-Kummissjoni provat ipprovat tidentifika u tindirizza. Permezz ta' proposta tagħha U f'dan il-proċess mill-2013 mod parallel ma' dawn l-istudji id-DG Home u DG Grow u Kummissjoni ma' ġenerali semat il-partijiet kollha interessati rilevanti hawnhekk fl-istati membri kif ukoll mis-settur privat minn assoċjazzjonijiet pereżempju privati u l-istess minna u minn ma dawk illi eh, komunikaw maħna u għalek dan kien ix-xogħol ta' tlistija. Issa nġattini punti għaj il-fatti l-istudji jitkellmu fuq żewġ problemi. Il-Europol Threat Assessment jitkellem fuq ċerti problemi, identifikaw differenzi bejn il-istituzzjonijiet nazzjonali bħala faċilita tur għal traffikar illegali kif ukoll imħabba diverżjoni ta' armi tan-nar zvijati jew deattivati mill-katina tal-provista u konkludi illi l-armi tan-nar ukoll huma faċilment aċċessibbli għall individwi illi m'għandhomx rabtiet kriminali u mbagħad il kummeċ online ukoll ħareġ bħala l-kanal preferut għad distribuzzjoni ta' armi tan-nar illegali. Mbagħad niġu għal fatti l-informazzjoni li għanna fuq mill-perspettiva tal-inforzar tal-liġi u fuq l-atti turistiċi l-iktar reċenti għal dak li huwa l-użu tal-xkobetti, tal-center, tal-kalashnikov, il-pistoli, eh, taparef, dawk huma l-armi tan-nar iktar użati f'dawn l-aħħar atti terroristiċi. Eh, dawn mhumiex l-armi użati mill-kaċċaturi eh, imma huma awtorizzati fis-suq komunitarju xtaqt nishtiq, xtaqt nenfasizza biss illi mal-proposta li kummissjoni adottat ukoll il-pjan ta' azzjoni għal ġdida kontra traffikar eh, ta' tal-armi tan-nar u ta' splussivi u lek ċerti mill-elementi hemmhekk jabdu id-fit ma' dispożizzjoni fil-proposta direttiva fuq il-markar u fuq il-beħ permezz tal-internet u l-kummissjoni s l-kelma lill-kollega tiegħi imma l-kummissjoni tixtieq it-tejjeb u kif qal l mp Lopez Aguilar jina u ko aħna u koll nishtiqu ntejbu. Mela issa, Iva, ħanad il-kelma l-issu Alexis, mux iktar minn żewġ minuti għax nafu illi l-kollegi mumiex qed jistennu xi spjegazzjoni sħiħa mill-Komissjoni għax ndumu wis u nixtieq l kollegi jifmu illi intkom mintkom xattatu replika sħiħa għal dak li intqal għax għandkom bżon il-ħin u għalek nishtiq nizgoruħi li fl se konna punt fuq dan. Reazzjoni iniziali biss minna ħatakom un bat fl-għali missi jkunem diskussjoni kif suppost fil-komitat. Għax dak li se tajdu ovvjament se jatilok għal-iktar mistoqsijiet mill-kollegi eh, kif zgur eh, sejġi minn diġiħom. Mela, issa l-ewel net il-kollega mill-komissjoni. E, Grazzi ħafna President Malar Malar fuq ċerti punti essenzjali u kif attinti konna l-opportunità li nġru dawn il-punti fil-futur. Illum tkellimna wkoll fuq it-terrorizmu. Ovvjament ħaġa normali, element importanti, ma nasib li importanti li nfakru li direttiva li niddiskutu miex id-direttiva fuq it-terrorizmu per se, id-direttiva hija direttiva fuq l-armi tan-nar u fuq is-sigurtà li hija marbuta mal-armi tan-nar l hemm sani ngħidu l-problema hija ferm wiesa mill-aspett sempliċi ta' terrorizmu. Ċifra waħda ta' l-aħħar snin nafu li fl-Ewropa kien hemm xi 10,000 eh, um, eh, til minħabba arma n nar eh, Din iċ ovvjament ma jfissirx li kien hemm 10,000 massakri mit-terroristi. Ċifri problema ferm wiesa għanna lista sħiħa u daw il-massakri ħna nafuhom fl-iskejjel, per esempio fil-Renju Unit, fil-Finlandja, massakri u koll fil-Norveġa, barmi semi automatiċi, massakri u koll dejjem eh, barmi semi automatiċi u taspis dawn l-armi semi automatiċi li kienu legali u għalek il-problema sfortunatament eh, li kiku tkun sempliċi miex li li limitaw ruħa bis mill-armi eh, li ġu mill-Balkani u għalek. Aħna għamilna daħuġna b'dawn il-proposti. Issa fuq il-kategorija ta' l-armi ħafna minn dak li tkellmu enfasizzaw il-fatt illi dawn il-kategorija b seba mhumiex ċari aħna naqblu ma' dan it-tfassil illi jeżisti illum u għat-tfassil li ġi użat mill-Kunsil fid-direttiva japplikabli illum Il-Kummissjoni ovvjament hija disponibbli biex ittejjeb dan it-tfassil tkun iktar preċiża fih u nikkonsidraw kull proposta kostruttiva li jista' ikun hemm. U se niddiskutu ħafna mal-Istati membri, man-nies tal-professjoni, ma rajniex issa kritika kostruttiv maħna miftuħin. Malar malar fuq it-test mediċi nishtiq najt li aħna konna sorprizi mir reazzjoni negattiva għax dawn it-tests mediċi naħsbu li kienet ħaġa sensata, ħaġa loġika. iħdu eżempju, jiena bin-nuċċali nista' nara, jina ma nista' jekk inneħħi nuċċali ma nara xejn. Ma bin-nuċċali inti settini kalaxnikaf, din hija l-problema. Aħna għanna incidenti anki bil-kacċaturi, per esempio, ġoga li kien qed eh, jiġri għax matul Umbat matul il-ġirit ġirja tiegħu ma setax ġilura lura għax intlaqat f'rasu. U għal daqstant hemm ta' dawn it-test mediċi issa l-aħħar kumment fuq il-kollezzjonisti għanna nasbu il-kollezzjonijiet problema serja kien hemm min eh, li għal memx eżempju, aħna għanna eżempji li nistaw ovvjament nadduwom po dawn elementi koll aħna dejjem għad dispożizzjoni ta'kom, President, grazzi. Valero, quickly, please. Jura Valero, malaj, rek jogħġbok, Iva, grazzi ħafna, Sur President. Permetti li nibda billi nirringrazzja l-mistednin tagħna kif ukoll il-Kummissjoni tal-li hawnhekk u għamet rapport fuq l-isfond tal din id-direttiva għalina li għedin hawnhekk bil-qeda nasbu li kollox ħażin imma aħna biss ħadna dawn iż-żewġ punti jew xi ftit punti illi ma tantxu maċari fid-direttiva u għalek ġiet ħafna kritika minn naħa tagħna mill-pajjiżi tagħna. Għalek meta bdejn bdejt b'dan ix-xogħol daw ġew rikonoxxuti bħala żewġ punti jew li għandna bżonn insolvu ħafna affarijiet tajbin fid-direttiva u l-istat membri jappoġġaw l-idejat kif ukoll il-produtturi ta' dawn eh, l-armi koll jappoġġawha u jgħidu illi il-proċeduri ovvjament avanzajna ħafna u anki fil diskussjoni mediċi għanna bżonn nipprovaw nagħmlu tajjeb għal lakuna li ġew identifikati imma din hija xi ħaġa illi eh, ġrejna eh, biex nagħmluha wara l-attakki ta' Pariġi ġifieri parti waħda biss saġġeta tagħna kontra terrorizmu. Imma dan huwa proċess li ilu għaddej bħalma nafu. U fl-opinjoni illi aħna se nikdbu Naħseb li għadna bżon nkunu ċari u najdu. Dinja mhijiex kwestjoni tal-ċida kontra armi illegali jew kriminalità organizzata jew terrorisma Din nitkellmu hawnhekk fuq kif se niżguraw illi armi legali ma jiġux użati b'mod illegali jew eventwalment ma jsirux armi illegali u jiġu użati fatti kriminali. Dan huwa l-iskop tagħna, ġifiri armi illegali u x-nistaw nagħmlu biex niżguraw illi jibqgħu fejn għandhom jibqgħu. n naħseb illi nistgħu noħorġu b'tfassil imtejjeb mal-Kummissjoni u mana unek fil-parlament biex ikon ġitazzjoni tajba fit-tmim ta' dan il-proċess għan nkunu gburi minnu. Grazie ħafna l-rapporter u id-dispeċini għal fatti għagġinna minħabba l-interventi tal-Komissjoni ma jnas namel tajja pal dam xilqa li sekwana fil-futur nixtieq nirringrazza l-membri għal dibattitu ta' kwalità li ħafna illi eh, tassow ehm, sbarna fl-imkien it-ħassib kollu tagħna u nieħdu il-pariri mir-rapporter, mir-shadow rapporters u naraw kif nistgħu nimxu l qoddim anki fuq l-aġenda ta' nixtieq nirringrazzja mod partikolari li mistidna li kellna hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa kollegi nirringrazzjakom u issa mmorru għal punt li miss punt 5 il-ftejjin bejn l Uniti u l-Unjoni Ewropea dan hekk msejjaħ Umbrella Agreement. Jekk nista' insaqsi forsi l-mistiedna tagħna biex jieħdu postom biex nibdow u l-kollegi se jibqaw fejn huma. So colleagues, we have today the present... Mela, kollegi, għanna l-presentazzjoni tal-opinjoni mis-servizz legali u presentazioni mill-Data Protection Supervisor. Um, and the presentation by Mr. Finesco Murillo u għanna u kol il-Deputy Director General tal-DG eh, Justice u se nismaw it let interventi U l-ewwel se nisimgħu mill-servizz legali se preżentaw l-opinjoni tagħhom eh, fuq ir-relazzjoni bejn eh, l-Umbrella Agreement u l-leġislazzjoni komunitarja u sekondarja. Mbagħad eh, konna dan il-ftehim ta' negozjani mal-liġi komunitarju u mbagħad il-koordinaturi tal-Komitat Libe ikollhom il-kelma xi żewġ minuti. Umbat il-PDS u kol se jiprezenta l-opinjoni reċenti li ġim il illum lil membri kulħadd għandu kopja. Sa fejn jien. Mela nistgħu nibdew mela forsi l-ewwel is-servizz legali jekk forsi tixtieq tieħu l-kelma issa. Thank you very much, Chair. Grazzi tassew. Sorge, eh, President, aħna intlabna nħejju opinjoni fuq dan l-Umbrella Agreement, il-servizzi legali ħeja din l-opinjoni u se nispjega t-weġibiet illi tajna għal dawn it-tlet mistoqsijiet. Kif tafu dan il ftejm l-Istati Uniti huwa ftejm li għandu lan li di protezzjoni għal data personali b'mod partikolari fis-settur tal-infurzar tal-liġi. tal tal infurzar tal liġi L-ewwel mistoqsija li tresqet li servizzi legali tirrigwarda liġi natura legali fil-Unjoni Ewropea u ir-rabta ma' leġiżlazzjoni sekondarja. L-ewwel qabel kollox nixtieq niċċara illi dan il-ftehim mal-Istati Uniti huwa ftehim internazzjonali skont it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea anke skont dan it-trattat la darba jiġi konkluż se jkun vinkolanti anka fuq l-Unjoni u fuq l-Istati membri. Din hija ċaħda ċara taħt il-liġi Ewropea. Rigward ir-relazzjoni ma l-istemmit internazzjonali u l-liġi Ewropea fil-kazistika tal-qorti rajna illi sejmiet internazzjonali jistgħu jitu preċedenza fuq leġiżlazzjoni Ewropea għalhekk jista' jfisser li dan il-ftejm jeleb leġiżlazzjoni sekondarja Ewropea bħal pereżempju la darba jiġi adottat il-pakket li ser ikun qed ikopri l-istess suġġetti mod partikolari fir rigward ma' trasferiment għal pajjiżi terzi. Dan jagħti anke deċiżjoni ta' inadekwatezza lill-Istati Uniti u ma jkunux jistgħu jiġu adottati deċiżjonijiet simili taħt leġiżlazzjoni Ewropea. Normalment, trattat internazzjonali jħu preċedenza fuq leġiżlazzjoni sekundarja Ewropea iżda nixtieq inżejt ma dan il-kumment illi skont l-istess ehm, każijiet tal-Qorti Ewropea il-ftajmet internazzjonali ma jistgħu ġietu preċedenza fuq il-leġiżlazzjoni primarja fl-Unjoni Ewropea bħat trattati pereżempju, għal din ir-raġuni ftehim internazzjonali mhux ser jieħu preċedenza fuq leġiżlazzjoni sekondarja jekk il-ftehim internazzjonali ma jkunx kompatibbli ma' trattat jew mal-karti ta' liġijiet primarji Ewropej. Issa, it-tieni mistoqsija li ġejna mistoqsija kienet fir-rigward tal jekk dan il-ftehim internazzjonali jista' xi jiġi mitqis bħala eh, deċiżjoni li tirrigwarda l-adegwatezza. It-tweġiba tista' tkun iva imma nixtieq nikkummenta dan mhuwiex il-forma klassika ta' dawn id-deċiżjonijiet ta' adekwatezza normalment dawn jiġu adottati mill-Kummissjoni għabbażi ta' leġiżlazzjoni sekundarja, pereżempju leġiżlazzjoni 95-46 li ta' il-poter il-Kummissjoni li dotta dawn id-deċiżjonijiet ta' inadekwatezza fi rigward ta' pajjiżi terzi dan il-fejm internazzjonali mhuwiex l-istess tip ta' qatt att legali u għafim internazjonali u għalek ma jgħax taħt il-leġizlazzjoni sekondarja Ewropeja. Iżda l-effetti u ma simili ta' dan il fejm Iġifiri, dan il-ftejm jieħu post kwalunkwe deċiżjoni futura. U għalek ma jkunx hemm għalfejn tiġi adottata deċiżjoni fil-futur skont leġislazzjoni sekondarja Ewropea jekk dan il-ftejm jidħol fis-seħħ. Kumment ieħor fuq il-mistoqsija li semmejna fl-opinjoni tagħna, il poter li għandha l-Qorti tal-Ġustizzja huwa differenti ħafna meta għandek il-ftejmiet internazzjonali u meta għandek id-deċiżjonijiet jiġu adottati skont leġislazzjoni sekondarja. Per eżempju, fil-każ Schrems, l-Qorti tal-Ġustizzja tista' tiġi reveduta id-deċiżjoni tal-Kummissjoni l-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk għandha s-seta li tirrevedi deċiżjoni u anke tannulla u tajt li hija deċiżjoni invalida deċiżjoni tal-Kummissjoni iżda fir-rigward ta' sejmiet internazzjonali is-sitwazzjoni tinbidel il-Qorti tal-Ġustizzja għandha setat iktar limitati fir-rigward ta' sejmiet internazzjonali għaliex dawn jaqgħu taħt il-liġi internazzjonali u għalhekk l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ma tistax tqis il-ftehim internazzjonali bħala invalidu wara li jkun ġa adottat għandna proċedura fit-trattati biex l-qorti tkun tista' tirrevedi l-kompatibilità ta' dan il-ftehim ma' ta' Ewropej. Dan għalhekk il-limita il-poter tal-qorti tal-ġustizzja l-istatus legali ta' persuni li mhumiex ċittadini Ewropej jkun kunux intitolati għal protezzjoni taħt fejm internazzjonali, jiġifieri taħt liġi Ewropea huwa ċar li kulħadd huwa intitolat għal protezzjoni tal-data personali. Kemm artiklu 8 tal-Karta u anke artiklu 16 ta' Trattat tal tal-Unjoni Ewropea jgħidu li kulħadd għandu dritt għal protezzjoni tad data personali dan ma applikax biss għal ċittadini Ewropej. Din hija pożizzjoni taħt il-liġi Ewropea. Skont l-Umbrella Agreement l-affarijiet huma differenti hemm regoli speċifiċi li jirrigwardaw il-judicial redress u li dan id-dritt jingħata biss għal-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi ġifiri, iċ-ċittadini Ewropej biss jibbenefikaw minn dan id-ditt fl-Istati Uniti taħt dan il-ftehim. Imbagħad, rridu naraw jekk dan ikun sodisfaċenti taħt liġi Ewropea. Hemm dawn id-differenzi bejn dak li teħtieġ il-liġi Ewropea li kulħadd ikun protett u li kulħadd ikollu dan id-dritt għal appell ġudizzjarju dan huwa differenti mill-fejm internazzjonali. Skont l-aħħar każijiet l qorti tal-Ġustizzja, ma' partikolari l-każ Xinems, illi jgħid biċċar li huwa kriterju tal-Karta taħt artiklu 47 illi kulħadd irid ikollu dan id-dritt. Għalhekk mhux possibbli li nikkonkludu illi pajjiż li offri protezzjoni għat trasferiment ta', ta data personali fejn dak il-pajjiż terz jagħti protezzjoni għal rikors ġudizzjarju għal ċertu per persuni biss, ġifiri f'dawk il-każijiet dan il stejn ma jkunx kompatibbli mal-Karta Ewropea. U din kienet it-tweġiba tal-qorti tal-servizzi legali għat-tret mistoqsija. Dik hija l-pożizzjoni tagħna u lest li nwieġbu kwalunkwe mistoqsijiet oħra li jista' jkollkom. Grazzi tassew naddu issa għal kummissjoni. Grazzi, Sir President, membri tal-Komitat, Onorevoli Fonseca Morillo mill-Kommissjoni, kaċi tal sedintuni biex nitkellem fuq dan l-Umbrella Agreement. Dan l-istejm qed issir wara sitjim wara l-Kongress Amerikan adotta l-att dwar ir-rikors ġudizzjarju. Dan huwa importanti ħafna u suċċess l Ewropea li jiena nippruvaw niksbu għal snin twal anke dan il-Komitat kellu rwol prinċipali biex dan stajna niksbuh u għalhekk nixtieq nirringrazzjawkom tal-appoġġ tagħkom. Jiena għadni kemm smajt l-servizzi legali li għajmu il-tħassib tagħhom fir-rigward ta' dan id-dritt tar-rikors ġudizzjarju. U għalhekk nixtieq inwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Dan nixtieq indirizzah f'erba' partijiet. L-ewwel, in-natura tal dan il-ftehim, it-tieni l-abbit personali ta' dan il-fejm, it-tielet nixtieq niċċara li dan l-umbrella agreement mhuwiex qed jiggarantixxi deċiżjoni ta' adekwatezza u nixtieq imbagħad nara il relazzjoni ta' bejn dan il-ftejm umbrella u il-leġiżlazzjoni tagħna fuq id-dejt protezzjoni tad-dejta. Mela, fuq livell internazzjonali dan il-ftejm huwa ftejm ta' protezzjoni tad data Fuq il kustjoni ta' protezzjoni tad data dan ma jautorizza xi trasferiment tad data. Minflok dan jiffoka mod esklusiv fuq id-drittijiet tal-individwi dan il-ftejim jistabilixxi qafas eh, ta' protezzjoni ta' data li japplika għal kull trasferiment ta' data personali għal stati membri oħra fil skont ftejmiet attwali u għabbażi tal-liġi nazzjonali. It-tieni, nċeq nitkellem fuq l-ambit personali ta' dan il-fejm li ser itejjeb is-sitwazzjoni tal- tad-data kollha Ewropeja ħlif għal ċertu rikordi ġudizzjarji li se nitkellem fuqhom aktar quddiem. Id-drittijiet kollha l-oħra ta' protezzjoni tad-data bħal pereżempju aċċess, ratifikazzjoni, Pat trasferiment il-perjodi limitati ta' dan il-ftehim ser japplikaw għat trasferimenti kollha tal-data personali mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għal finijiet ta' forza tal-liġi irrelevanti minn nazzjonalità jew il-post ta' residenza tal-persuna konċernata. Skont artiklu 3 ta' dan il-ftehim, id-drittijiet tagħhom kunu japplikaw għal persun għal trasferment kollu ta' data personali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-Awtoritajiet ta' Forza tal-Liġi, kif ukoll għat trasferiment bejn entitajiet privati u Awtoritajiet ta' Forza tal-Liġi meta jinforzaw f'temiet bħal PNR jew TFTP. Is-salvagwardja dan l-ftehim japplikaw anke għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u Stati Amerikani għal finijiet tal forza tal-liġi. Għanna referenza għal kull individwu rilevanti minn nazzjonalità tiegħu, inkluż f'artikli li rilevanti għal dritt għall aċċess u dritt għal rikors. Apparti minn hekk, artiklu 6 fuq limitazzjonijiet u l-finijiet dan l-artiklu jiċċara li dawn is salvagwardi protezzjoni u drittijiet ikomplu japplikaw meta jkun hemm istim ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea, tal-Ħabasilhom l-Unjoni Ewropea ma' awtoritajiet oħra Amerikani, ġifieri trasferiment li jmur lil lin mill-qafas tal-forza tal-liġi. Fl-opinjoni tiegħi, spent tal-Kommissjoni dan huwa titjib importanti ħafna meta qabel ma' sitwazzjoni attwali fejn din id-data tiġi trasferita għabbażi ta' strumenti legali attwali u liġijiet domestiċi li normalment kollom dispozizjonijiet limitati midħul fis-seħ ta' din dan il-ftehim ser jizdidu dawk il-partijiet nieqsa fuq ftejmiet fil-futur dan il-ftehim ser jindirizza e, safety net li taħtu l-level ta' protezzjoni ma jistax jaqa' dan għalhekk ifisser illi salvagwardja protezzjoni u drittijiet mhux m'hemmx għalfejn jiġu negozjati mill-ġdid mill-bidu mhux fejn jiġu negozjati kull darba. Emnuni meta ngħid illi l-ftehim umbrella juri kemm huwa diffiċli kemm huma diffiċli dawn it-tip ta' negozjati. Imbagħad fuq il-rikors ġudizzjarju nixtieq nisħa illi l-adozzjoni tal att tar-rikors ġudizzjarju mis-Senat Amerikan huwa suċċess importanti ħafna li ma konniex ninkisbu mingħajr il-pressjoni li għamilna taħt il-sejm umbrella. Dan il-lat jelimina il-trattament diskriminatorju ma l-aktar imsieħ internazzjonali importanti għalina iċ-ċittadini għalhekk diġà igawdu minn dawn id-drittijiet sar ikkors ġudizzjarju fl-Unjoni Ewropea. Imma il-ċittadini Ewropej ma jgawdux dan l-istess dritt fl-Istati Amerikani, fl-Istati Uniti. Fir riżoluzzjoni li ġiet adottata kien importanti li dan il ftejm nikwota biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu f'livell indaqs ma drittijiet għal ċittadini Amerikani u biex jiġu provduti rimedji ġudizzjarji relevanti għal ċittadini kollha Ewropej fl-Istati Uniti mingħajr ebda diskriminazzjoni. Onorevoli membri, dak huwa dak li ksibna lat ta' rikor ġudizzjarju se jippermetti lill ċittadini Ewropej biex jibbenefikaw mir rikor ġudizzjarju sitwazzjonijiet li għalissa huma rilevanti għal ċittadini Amerikani biss taħt l-att ta' privatezza l-1974 fuq il-privatezza dit l aċċess għal data privata u li kunem sim ta' informazzjoni ta' data personali. Dawn ir-medji għandhom ikunu effettivi anke biħsara monetarja. ir-rikors ġudizzjarju se jkun fil-qalba ta' dan il-ftehim. Intom stess iddiskutejtu u l-qajtu din leġislazzjoni tal-rikors ġudizzjarju f'Marzu li għadda meta dan la ġie introdott fis-Senat fil-Kongress u ġi diskuss fil-Kongress Amerikan. Dan l-att tal-rikors ġudizzjarju jestendi il-possibilitajiet li għanna taħt l lat tal-1974 għaċittadini Ewropej. Imma fl-istess ħin din mhuwiex l-unika alternattiva. It-tielet paragrafu tal-artiklu 19 tal-fejma umbrella jiċċara l-fatt illi dan ma jeliminax alternattivi oħra tal-rikors ġudizzjarju li jibbenefika l-individwi kollha bħal pereżempju lat dwar il-frodi fil-kompjuter, fuq lat dwar telekomunikazzjoni jew il-lat dwar il-libertà tal-informazzjoni u dan il-dawn alternativi ta' rikors ġudizzjarju se jiġu spiegati f'nota spiegattiva li se tkun memuża ma' dan il-ftehim. Dan għalhekk kifisser illi ċittadini mhux Ewropej mhux se jkunu imċaħda mir-rikors ġudizzjarju fil-qasam ta' privatezza. Anzi, se jkunu qegħdin igawdu alternattivi li jkunu skont dak li huwa meħtieġ fit-sentenza x'rems. U aħna għalhekk ma nħossux li hemm nuqqas ta' konformità ek kif interpretat mill-qorti, tajb li għet nżommu f'moħna illi ċittadini Ewropej mumiex l-uniċi ċittadini li ser jibbenefikaw minn dan l-att ta' rekord ġudizzjarju. Pajjiżi oħra li ċittadini ta' pajjiżi oħra jistaw jibbenefikaw minn dan ir-rikors jekk jitolbu l-Istati Uniti biex skont dan l-att taħt l lat ta' protezza jkunu jistaw anka jgawdu minn dan id-dritt. Dan huwa titjib sostanzjali. Meta mqabbel ma' situazzjoni attwali fejn ma stajna ma stajna kien. dan it-titjib mhuwiex massimu. Waqax qed ngħidu li dan it-titjib mhux biżejt, qed ngħidu li dan il-ftejm umbrella mhuwiex legali, ma naħsibx li dan jagħmel sens għaliex inkella nistgħu nikkonkludu illi kwalunkwe ftejmit li għana taqsim ta' informazzjoni li jsir mill-istati membri ukoll ikun teoretikament illegali għax ma jagħtux alternattivi ta' rikors ġudizzjarju laqqas għaċ-ċittadini Ewropej. Naħseb illi dan li xekkel il-kooperazzjoni u se jkunu kol ta' detriment għadaw dawk li jkunu suġġetta din id-dejta. Għaliex se jkunu qed nitilfu l-opportunità li joffri dan il-stejm, Ġifiri, fi klim ieħor. Isla ġie adottat l ta' rikors ġudizzjarju għandna jisu li għax iktar nibqgħu fejn aħna u narmu kollox U għalek inċaħdu tana tagħna milli benefikaw dan il-rekord ġudizzjarju, jena ngħid kompletament le. Tielet punt tiegħi. Il-President isaqsi kemm għandek punti jekk joġbok. Għanna ħafna membri għajt il-President li jishtiqu jamlu mistoqsijiet fuq dak li diġa tinti U għanna u koll li DPS dajem naqtawlu fil-qosor meta jiġi għawnek. Għanna ħafna membri xtu jitkalmu. Għalek. Sir President, nishtiq nitċara sempliciment l-osservazzjoni ta' servizzi legali illi dan il-fejm umbrella mhuwiex ma jgarantixxix adekwatezza għall-Istati Uniti Nafu dan huwa punt importanti għalina l-koll. Il-Kummissjoni qatt ma kellha lan li matul dawn in-negozjati Qatt ma kellha lan li tagħmel deċiżjoni ta' inadekwatezza bħal klawzula ta' safe harbor pereżempju, bħal anke dik tal-PNR u TFTP li ġew approvati minn dawn il- Eh, minn dawn l-istituzzjonijiet. Ħani għafawnek u forsi nkompli aktar il-qoddim. il-jikkonkludu l-Kommissjoni artiklu 5-3 ma jatix autorizzazzjoni kompluta imma li kunem li jatġi qed nassum li hemm konformità li mhijiex awtomatika. Paragrafu 2 ta' artiklu 5 jiċċara illi li din l-assunzjoni mhix waħda ġenerali u timxi skont kull każ. Dan huwa strument li jimxi mal-bażi legali eżistenti għat trasferiment tad-data u din għalek tista' tiġi riveduta. Għalek din hija differenti ħafna minn deċiżjoni ta' adekwatezza. Grazzi. Mela, jiena li kont qed nipprova ngħidlek l-membri għamlu mistoqsijiet u mbagħad kuntestat kompli. Però għandna lista twila ħafna ejja nibdew bil-koordinaturi l-Onorevoli Holmajer eh, miex hawnhekk jekk joġbok tħawad nix iktar għax din mish ħaġa faċli, għajt il-President mela. Ma nafx jekk is-Sur Peter li jixtieq jintervjeni issa, tixtieq tintervjeni issa jew nieħdu l-membri l-ewwel. Giovanni, inti tixtieq titkellem issa aħjar jekk tintervjeni issa? tista' tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek issa imbagħad il-membri ikunu jistaw eh, iktar jirrilassaw u ikunu jistaw anke jemlu mistoqsijiet tagħhom jekk joġbok. Um, thank you, Chair, and, and thank you. This... Grazie, eh, Sir President, u uh, eh, grazie uh, membri distinti tal-raġuni dan il ċansan n-diskuta dan il-ftejm umbrella jena n-reġiva ħriġ tal-fema preliminari eh, kif eh, publikata sit tal-Parlament eh, dan ġi publikat meta ġew sinjalati l-partijiet ġela darba għadda l-att ta' rekord ġudizzjarju mill-kongress nixtieq ngħid li la l-DPS u laqqas kull awtorità ta' ħarġenta ta' dejta nazzjonali ma kienu eh, ma kienu jafu dwar l-eżitu ġiviri l-opinjoni tal-DPS biex nejtek. Eh, ja eh, dik ta' supervisur indipendenti fuq l-elementi kollha ta' proċessar ta' data. Jena perswas li ħat f'din l-awla ma jisotovalu ta' kemm hija ħaġa delikata u komplessa għandha f'idea partikolarment il-Kummissjoni. U eh, jiena nixtieq ngħid ukoll li eh, għandna qudiemna ftehim storiku eh, li jista' jkun kruċjali pereżempju fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq l-infurzar tal-liġi li jinvolvi mhux biss lilna bħal Unjoni ma wkoll l-Istati Membri Allura naħseb hawnhekk huwa fl-interess tagħna li nikkonkludi xi ħaġa li tkun sodisfaċenti għall-Unjoni. Ġifieri il-parir tagħna għandu lon li jippermetti l-istituzzjonijiet biex idaħlu eh, il-qafas eh, konsistenti u eh, orizzontali li jkun konformità ma' leġislazzjoni u ma' l U eh, nafu illi eh, fid-dawl tal-aħħar sviluppi eh, għanna bżon arranġamenti sostanzjali bħal dawn. Ma nafu li sissa l-Unjoni Ewropea ma kellix għafas robust. Nafu li memx salvagwardi konsistenti għadrittijiet u libertajiet eh, tal-individu fl-Europa, ċifiri nilqa kull sforz eh, biex għall-ewel darba jkonna ftejim ġenerali eh, dan ma l-Stati Uniti. Imma naħseb li l-sfida kruċjali hawnhekk hija li jkun hemm kompatibilità sħiħa mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u partikolarment ma artiklu 16 ta' TFU kif ukoll artiklu 4. 48. Eh. Mela. Aħna narfu illi eh, mhuwiex faċli illi eh, nirreplikaw kompletament id-definizzjonijiet fil-każ ta' pajjiż terz ma rridu eh, naraw li rridu ikon strument effettiv li konforma ma liġi Ewropea. Aħna eh, fi xhur eh, li ġejjin nafu li interessa dokument mill-Kommissjoni u nitlob fuq dawk prezenti li jirrealizzaw x'avvanti saru minn Settembru l-ewwel dan apparti mill-fat li jridu jenataw eh, salvaguardi oħra nafu li kien hemm revalorizzazzjoni eh, permessa sentenza xrems eh, imma insomma, dan fil kien ma gdpr ma għafetoġ mod dirett l-effettività tal dan il-ftejm, imma jiffetwaw jiffetwaw xorta dan l-element ta' ta' nafu li servizzi legali tal-Konsill l-lum użaw eh, terminu eh, similar allura nishtiq ngħid li eh, il-GDPR u sentenza xrems, kif ukoll l-enforzar tal-liġi għandhom għandhom jiżegu b'mod il-liġi Ewropea aħna fil-fat eh, identifikajna tlet eh, titjib li eh, tlet model titjib li naħsbu li nħossu importanti partikolarment brafta artiklu 16 ta' trattati. Flimkien ma disa, disa rekomendazzjoni dettaljati u talbi ta' kjerifika, tlet titjib essenzjali u ma li salvaguardi kolla japplika u għall-individu kolla l-Unjoni mhux biss eh, għal-ċittadini eh, tal-Unjoni, eh, imbagħad li naraw li rikors ġudizzjarju jkun effettiv u t-tielet li trasferiment ta' data sensittiva fil-balk ma jiġix mhux autorizzat. L-ewwel punt li semmejtu huwa li kull individu mhux biss mhux biss kull ċittadin Ewropew il-għalat dan li xerka applikazzjoni materjali kien li japplikar kulħadd għal kull informazzjoni personali trasferuta u dan allura għandu japplika għal għal kull persuna dan eh, japplika per esempio għadret ta' rekors eh, amministrattiv fost oħrajn. Il-obligu ta' non-diskriminazzjoni ġenera, artiklu 4, u id-dritt ta' rekors legali ta' rekors eh, u artiklu 13, naħseb fuq dawn it nejn ma nistawx ikonna ambigwità. Allura ma nistawx neskludu eh, lil xi Illa li f'dak il-kas allura ma jkunx eh, inkonformità ma dak li qed ngħidu eh, ma artiklu 48 fuq saħrajn. Ċertament eh, il-ħarsien tad-dejta dan huwa dritt fundamentali li wieħed irid ħares. Tiena rakkomandazzjoni ġifieri il-dispożizzjonijiet ta' rekors ġudizzjarju nagħmluhom konformi ma dak li għana fit-trattatu u fil-karta. Il-dispozizjonijiet eh, vera jistaw jisu modi oħra, ma nasib li kullħat għandu jkollu dritt ta' rekors ġudizzjarju, rekors legali. Skont artiklu 19, pero mhuwiex evidenti li l-individu ħajkollhom dan it-tip ta' dritt meta jkoll meta jagħmlu ehm, talba biex id-data titħassar. Naħsbu li eh, dan id-dritt ta' tneħħija ta' data jista' jkun f'konflitt ma' artiklu 47 eh, kif eh, ġej referut fi sentenza fi deċiżjoni Shrems tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. F'artiklu 17 hemm dispożizzjoni li hija bla ebda preġudizzju eh, dwar l-informazzjoni t tiġi eh, offruta. U skont liġi domestika tal-parti eh, interessata, ma f'dan l-istadju għana maħniex interessati fuq l-effettività ta' remedi legali li applikaw eh, setturi partikolari fl-Stati Uniti. Allura aħna tnejdu illi għanna jkonna regola ġenerali li jkonna dispozizjoni eh, allura għal eh, il-kosta għal ġenerali Imbagħad fuq is-sensitività ta' data artiklu 13.2 tal-ftehim illi jiftaħ il-possibilità għal bulk transfers ta' data sensittiva. Speċifikament eh, qed nitkellmu dwar il-possibilità ta' trasferiment ta' data personali apparti minn dik eh, marbuta ma' każijiet speċifiċi. Ġifieri, transfers bħal trasferimenti bħal dawn mhux necessarment tifissru trasferimenti eh, f'daqqa u naħseb li din l-aħħar rekomandazzjoni hija konformita ma' opinjonijiet preċedenti tal-DPS fost oħrajn dawk fuq is-sistema PNR nishtiq eh, nejt li eh, partikolarment f'artiklu 9 u affarijiet oħra ma sax nidħol daqshekk fid tal li ma xort huma importanti fil-ftejm artiklu 53 għanna presunzjoni ġenerali ta' konformita regoli ta' trasferiment eh, tal-liġijiet tal-protezzjoni ta' data. Iġifiri, dan joħloq bazi legali għalfejni tal-ftejim. Fil-ġejjien mux ħajkun hemm bżonn awtorizzazzjoni minħata tal-awtoritajiet ta' ħarsin ta' jew kella ta' autoritajiet oħra kompetenti fl sati membri. Allura huwa importanti li l-presenzjoni tiġi saħħa bi salvagwardji kollha li hemm fil-ftejim partikolarment permess tal-eżerċizzju ta' mm, setat oħra ta' supervizjoni ġibiri, jekk noqogħdu lura milli eh, ikun hemm motorizzazzjoni minn qabel eh, ma mbagħad ikun hemm il-monitoraġġ u attivitajiet oħra ta' DPAs eh, illi ma jiġux insemmiha le, da mhux tajjeb. Issa qabel eh, il-ftejm jiġi finalizzat jena semmejt eh, qabel eh, il-fatt il-Komissjoni għandha responsabilità kbira. Aħna aħna għandna opinjoni preliminari, iġviri, għandna opinjoni li tista' tiġi komplementata b'informazzjoni oħra, b'elementi oħra li jistgħu jitfaċċaw eventwalment. Imma rridu ngħidu li għandna ftejm aħjar hemm ukoll mistenni aħħar round bejn il-partijiet. E, permettu li nala billi ngħid e, li hemm e, forsi xi dibdeli deżal irridu jsiru ma' ħafna mill-ftejm irid jista' jiġi implementat bħal pereżempju permezz ta' dokumenti spjegattivi illi jakkompanjaw id-dokumenti u li billi u koll nkomplu nizguraw illi dan illi għanna u dimma daċ ma jkunx eh, xaħġa eh, flajru imma xaħġa konkreta. Kif għalet il-Komissjoni dan il-ftejm u titjib meta qabel ma' situazzjoni għanwa attwali fejn nafu li hemm ħafna skambji bejn l autoritet kompetenti tal-Istati membri li jsiru eh, bl-ebda salvagwardi. Imma irrid ngħid li eh, skont eh, wieħed mill-istrumenti legali li aħna napplikaw jiġifieri ġestjoni qafas għal azzjonijiet ta' pulizija u għal-kussjonijiet ġudizzjarji, per eżempju artiklu 13 dwar sejbiet ta' adekwatezza u dispożizzjonijiet oħra bħal dak li hemm f'artikli 16 sa 20 fejn itkellmu dwar eh, id-drittijiet eh, tal-individwu, eh, tad-data tal-individwu, dawn kollha huma importanti. Grazzi ħafna, mela. Naddu issa l-Sor Albright. Grazzi ħafna. L-ewwel permetu permettu li ngħid grazzi għall-isforzi tal-Kummissjoni biex telħaq ftehim illi eh, joħloq eh, bilanċu kooperazzjoni eh, ħna nafu li kienem taħdidiet fuq li dejta t-taddi ma ma l-Istati Uniti, niftaħar dak iż-żmien għadna li hemm bżonn qafas konsistenti fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. u nipermettu id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea li japplikaw anki eh, fi kontest eh, li qed nitkellmu dwar u eh, ir-riżultati li għandna fuq il-mejda segwi il-filosofija tagħna, però hemm ċertu affarijiet li naħseb irridu niċċaraw jew kellha nsewwu qabel ma' nadottaw. Is-servizzi legali tal-Parlament Ewropew għamlu analiżi dettaljata li nixtieq nirringrazzjahom dwarha u li turi eh, minn tal-inqas eh, żewġ eh, mistoqsijiet sostanzjali. Ġifieri l-ewwel waħda fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-fatt li r-rikors legali jkun limitata ċittadini Ewropej u l-fatt u l-lotja ta' l-ekwadezza l-Istati Uniti per kasta trasferimenta l-autoritajiet ta' reforzar tal-liġi. ċertament, wara dawn l-iskambju kollha naħseb l-affarijiet eh, xaraw rwieħom fuq natura tal-affarijiet, ġifiri għandna ftejem komplementari apparti eh, allura minn dawk li diġa jgħatu eh, salvagwardja, salvagwardja oħra f'dan il-ftejm illi għafu li sallum il-ġurnata miex parti minn eh, xie ftejm illi eh, li sa' membri għakalla l-Unjoni għandhom ma li sa' Uniti u għallura ma nafx jena fuq il-ftejmet esistenti uh, meta nitkellmu dwar Salvagwardja essenzjali, jekk eh, dak il-Salvagwardja eh, li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk huma essenzjali, allura l-mistoqsija eh, mill-ewwel tqum allura l-fejmet li għandna Salvagwardja anzi li għandna huma jagħmlu jagħmlu sens nafu li għandna ftehim pereżempju mal-Kanada. Naħseb eh, il-qorti daqt t-ċara l-affarijiet eh, fuq dan il-ftejm, per eżempju fil-kas ta' trasferiment ta' data għal għanijiet ta' forzar tal-liġi ma' pajzi terzi. Imbanat jek t-permettu li forsi indu lejn dawn iż-żewġ punti iktar fid-dettal l-impressjoni tiegħi hija li eh, jekk dan il-ftehim ħajati biss eh, iktar drittijiet imma ma joħloqx effett ta' legalizzazzjoni u kella ta' leġitimazzjoni eh, ta' trasferimenti ta' data li ser mat legali allura naħseb Eridu eh, naraw eh, situazzjoni ħajkonna anke wkoll vizavi l-adekwatezza. Il-kwestjoni e tal-kamp ta' applikazzjoni eh, dvar hawnhekk jekk għandna ftehim illi japplika għal ċittadini Ewropej biss Allora forsi l-evalwazzjoni eh, tkun eh, tkun differenti għalli li eh, li ġemma ta' prekaxa għal kulħadd imma dak li smajna mm, Vizavi artiklu 5.3 wara li smajna kommissjoni rridu nidħlu ktar fi dettall dwar dan il-punt l-idea hija li servizz regali ehm, tal-Parlament eh, diffiċli biex wieħed eh, jikkontridixxihom eh, illa li xekk wieħed joħroq preżenzjoni li trasferimenti huma konformi ma' l-leġislazzjoni fuq il-ħarsin tad-dejta tal-Istati Uniti jew inkella tal-Unjoni. Naħseb li dan joħloq sitwazzjoni li hija għandna dikjarazzjonijiet u fattiċari u li anke s-servizzi regali tal kummissjoni dwar, ma u li u li biex nejdek forsi eh, ma ma ma jablux ma servizzi legali eh, tana. Jow, kella għanna bżon xaħġa jiswet fuq labjat eh, illi serħinna moħna. Allura naħseb illi eh, għanna bżon eh, kjarifika unek. Eh, jekk mux possibli li konna tali kjarifika, allura rridu naraw xinu xinu ċans li fadlina xma naħsibx li fadlina ċans li namlu li nizguraw li dan u legali mal-orti, pero rridu naraw naqra jekk uh, u jiex jekk għandix periklu ċar li ma nkunux uh, konformi mal-qafas uh, legali. Eżis kollegi, rridu nispiċaw fi sitta nofs, vera ma nistax nagħmel aħjar minn hekk il-ħin u dak li hu. Issa, is-sur vos. Grazie. Hawnhekk għandna l-opinjoni ta' servizz legali tal-Parlament eh, illi tħalli ftit bla kliem eh, inna ninnegozjaw eh, dan il ftej ma' t-lestin u issa qed naraw fti argument legali illi jekk dak li għana ma jkorrespondix eżattament ma dak li għana qbilna fuq u fuq livell Ewropew, għallura mux għanimxu l-qoddim, nasib illi din hija xi ħaġa katastrofika. Kif nara l-affarijiet eh, jiena, dan ifisser illi eh, mhux se jkollna possibilità ta' ftejm ta' skambju ta' informazzjoni ma' kwalsiasi pajjiż eh. ma nafx ma nafx jena x'kien eh, il-ħsieb oriġinali tal-leġislatur, eh, ma insomma, eh, situazzjoni dak li smajt huwa ta' tħassib jekk nużaw il-karta bħala mekanizmu ta' difiza. Fejn sa naslu, l-unika mod kif nilħu ftejm, huwa li wieħed japplika l-karta Patti pari watti, ġviri, jena bħala ċittadin Ġermanis. Jekk ma nistax eh, nitlob illi tapplika l-leġizlazzjoni Ġermaniża eh, meta nħabata ma' ċittadin eh, Amerikan naħseb hemm xi ħaġa żbaljata. il-ftehim eh, ċertament eh, jiddependi wkoll fuq il-kwalità tiegħu. Jekk qed ngħidu li aħna maħni qed nirregolaw dak li l-Amerikani eh, qed jagħmlu fis sistema tagħhom aħna mhux qed nitkellmu fuq dan, qed nitkellmu dwar il-ftehim ta' um, ta' test legali u l-impatt fuq il-ħareali tagħhom. Ma nafx, min semma ċittadini Ewropej, min għal li dak li għanna japplika ċittadini kollha ma naħseb li eh, il-fatt huwa li kulħadd għandu jkollu rikors eh, għandu jkollu aċċess għal rikors legali Tassew eh, ma nistax eh, ma nistax nifhem, ma nistax eh, kif nistgħu naslu għal soluzzjoni it-tajba. Forsi, forsi l-unika eżitu pożittiv ikun illi le, ma mhux nilħqu. Ftehim sakemm sakemm dak kollu li nitolbu ma narawx illi jiġi mismuħ. Itħassib illi jiena għandi Ma serju, jekk ma namnux eh, progress, allura ma nafx, forse forsi għanna nadu eh, dan direttament l-Orta Ewropea tal-Ġustizjali li jiex għan komplu sejrin ekk, ma nix għan aslu għagħadil ta' mel sens. Jena personalment nappoġġa dak li għalet il komissjoni għalet li għax eh, mill-perspettiva tijaj. Nasib li jem struttura internazjonali illi għanda tippermettilna namlu eh, ikun xi ħaġa ma' pajjiżi terzi għal għax kella għan ispeċaw situazzjoni fejn eh, inti ma tistax eh, tagħti privileġġi li ċittadini tiegħek kella għaliex huma għandhom dritti speċjali fuq il-ħarsin tad-dejta. Ma nafx forsi dan huwa mod estrem kif ninterpreta l-affarijiet, imma nasab li tassew eh, qed niżvijaw mill-lan oriġinali tal-leġislatur. Grazzi ħafna. Sinjura Sippel, jina xiftit naqbel illi ma konniex antiċipajna illi Stati Uniti fid-dettalji formali kollha għandhom bżonn sistema li għanna aħna. U fl-Unjoni Ewropea għanna modi differenti kif norganizzaw ruħna imma l-standards għandhom son ikunu paragonabli. U jina smajt dak li għal servizz legali, dak li għal il-kommissjoni, il-sorbu tarelli, dak li għal il-nawu, jina minix perswaza illi dan it-test mux qed iwassal għal xi tip ta' sentenza li tkun waħda paragonabli. Il-Kummissjoni tkellmet mod formali imma nabson naraw sejt xibdan il-ftejim fil-prattika l-ewwel net smajna illi l-Umbrella Agreement bħala ftejim internazzjonali qed jott iktar mill liġijiet sekondarji mhux trattati ma regoli x'ifisser. Iġifiri, jekk nitkellmu fuq standards u prassi jista' dan jott iktar minn dak illi ħlaqna Permezz ta' direttiva tal-protezzjoni tad-data bżonn inkunu kawti ħafna. Il-Kummissjoni għattajt dan il-ftejim rendi s-sitwazzjoni aħjar mill-li kellna fil-passat. Imma il liġijiet stess tagħna illi għadhom fis-seħ għalissa ma nemnux li huma tajbin biżeta lek ħlaqna liġi oħra tal-protezzjoni tad-data di se tkun koperta mill-ftehim ukoll ma naħsibx. U jekk naraw l-artiklu 5-3 fil-tfassil stess jgħid fiċ-ċar illi l-proċessar ta' informazzjoni personali mill-Unjoni Ewropea mill-Istati Uniti se joddu bħala f'konformità ma' leġislazzjoni ta' protezzjoni tad-data rispettivi tagħhom, jiġifieri il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti u ma jkunx hemm iktar awtorizzazzjoni taħt din il-leġislazzjoni tkun meħtieġa u għalhekk aħna qegħdin ngħidu skont il-liġi tiegħek hemm bżonn ta' iktar awtorizzazzjoni u nemnu il l-istandards tagħkom huma l-istess bħal tagħna għalija qed ngħidu illi hemm ekwivalenza. Issa punt ieħor għanna bżon niverifikaw bil-reqqa ħafna l-emenda ta' Senat tal-Istati Uniti illi jgħid illi biex jikwalifika bħala eh, pajis għal rikors ġudizzjarju il-pajis barrani hemm bżonn jimpenja ruħu għal trasferimenti ta' proċessi ta' dejt mal-Istati Uniti u ma jistax ix-xekel l-interessi tas-sigurtà nazzjonali tal-Istati Uniti. Iġifieri kollox jista' jkun interess tas-sigurtà nazzjonali u għalhekk m'għandix qed ngħidu biss fil-każ fejn aħna neħu safe hub jew il-privacy shield u għalhekk m'hemmx rikors legali iktar u għalhekk l-interpretazzjoni tista' tkun kif tridu u dan qabel l-ekim seqa Umbrella Agreement li jiktħol fis seħħ u dan juri li għatfadal ħafna kwistjonijiet pendenti u għalissa issa jina personalment ma tkunx ma nkunx lesta ninati il-kunsens tiegħi għal dan it-test. Grazzi President, grazzi lilek is signora Stevens. Hello, thank you, Chair. Għanjim, President. Mela, fissem li s-sijar nishtiq li dan huwa ftehim importanti ħafna biex nkunu nistgħu per l-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Lekim seħan bella agreement huwa strument kruċali għal kummerċ tana transatlantiku u relazzjoni bazi ta' sigurtà ta' fiduċa reċiproka kif ukoll kooperazzjoni. Id-dritt għal supervizjoni indipendenti u reviżjoni ġudizzjarja jistgħu biss tejbu din il-fiduċa reċiproka. L-iskambju tal-informazzjoni hija vitali għas sigurtà fuq żewġ naħat tal-Atlantiku u n-nies se jkollhom ferm iktar fiduċa fil-skambju ta' dejta jekk jafu id-drittijiet tagħhom huma mfasslin biċ-ċar mill-Istati Uniti kif ukoll mill-Awtorità tal-Unjoni Ewropea. Jina kont kontenta nisma illi iż-żewġ eh, kmama diġa eh, adottaw dan il-proġett tal-liġi dan huwa sinjal pożittiv illi Stati Uniti tagħti valur kbir lil kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea u jafu illi dan la bosta liġi huwa komponent vitali fil-kooperazzjoni tagħna fil-skambju fil kooperazzjoni tagħna fil skambju tad data jiena call ukoll b'interess l-opinjoni legali għax la presentazzjoni tijak ma jena għandi tħassi pendenti li s-sat fl-modi iġifiri il rakkomandazzjoni il-ġittijiet joffru mill-Stati Uniti l-ċittadini Ewropea għandhom bżon ikun fitu kol l-ċittadini mumiex Ewropea dak li huwa il-rikors ġudizzjarju din dan huwa din hija situazzjoni ideali imma onestament aħna nemnu li din hija ħaġa realistika u ġusta li l-Unjoni Ewropea eh, tinnegozja fissem ċittadini tal-bqija tad-dinja u mbagħad nistennew li Stati Uniti taqbel magħna eh, jekk l-Unjoni Ewropea se tmur madwar id-dinja u titlob li l-standards tan iġu esportati f'temiet internazzjonali irrispettivament mir-regoli prioritajiet nazzjonali tagħhom, jidirli li dan din mhijiex iktar negozjoni l-ekwivalenza ħsibt li kienet il-mira tagħna mux eh, cut and paste tal-akki komunater. U l-ek kħan nkomplu eh, fil-negozjar tana fejn għajdu ek jew xejn, memx il-periklu illi tilqu u ma konna xejn fidejna u dana detriment ta' sigurta tana u tal-intraprizi tana u l-ek jina nishtin kunnaf it-tweġiba tijak. Grazzi ħafna, Signora Winstrom, s-sana dilek il-kelma. Sophie, Sofija Anzi Intervelt. Grazzi ħafna. Jina fos dawk illi diġa snin ilu għamilna talba għal ftejim transatlantiku fuq il-protezzjoni ta' data jina nilqa il-prinċipju imma nista' nadotta ftejim bħal dan jekk tassew is-saħħa ħedritti tal-ċittadini tagħna. Nixtieq nagħmel kumment li l-kollegi tijam li ipp u l-ICR iva l-Amerikan u mal bib tagħna l-alleati tagħna malija il drittijiet ta' ċittadini Ewropej joddu iktar jiġu huma l-ewwel jiena ma in innegozjom u jiena nirrakkomandi lill kollegi tiegħi mill-IPP u l-ISR li jaqraw it-test u forsi jaraw iktar eh, regoli Ewropej nixtieq ngħid illi qabel ma nifirma jekk nara l-kampanja għaddejja u tip ta' kandidati u l-ħatriet eh, tal- Eh, l-imħallef tal-Qorti Suprema jina nishtiq 100% drittijiet ta' ċittadini tana dawk illi votaw għalija, għalikom, għalina, di tkun l-ol priorità tana. Aħna ma natux eh, xi ċek battal. Issa fuq deċiżjoni ta' ekwivalenza għal ħafna nixtieq ukoll norbot ma' dak li qalet Birgit Sipper jekk taqraw 5.3 u taraw jekk Eh, hemm wiktub illi jkun hemm konformità ma kienx hemm bżonn iktar eh, autorizzazzjoni skont din leġiżlazzjoni eh, li mi hemm xi interpretazzjoni oħra jew dina deċiżjoni ta' ekwivalenza anki jekk kif għamla ta' tim internazzjonali din nitkellmu fuq deċiżjoni ta' ekwivalenza għax hemm bżonn ta' iktar autorizzazzjoni sur Fonseca. Issa, fuq il-latta rikors ġudizzjarju għax inti xiftit eh, għaddejtek mod superficiali ħsib li kindek tal minur le. Dan u element u fil-pakket. U jekk nara l-att ta' rikors ġudizzjarju eh, kif lu relatata situazzjoni ma forsi marġinali għax frankament apparti l-carve-out għal ċittadin mhumiex tal-Unjoni Ewropea hemm lista sħiħa ta' carve-outs oħra, pereżempju illi ksur eh, deliberat u għandu bżonn ftit ħin President, ksur deliberat biss jista' jkun sfidat għal solid tkun possibbli biss kontra autoritajiet eh, desinjati ma nafux li muma. Bad nixtieq ikolli risposta Mistur Fonseca inta tajt li dan jagħti dittijiet miżjuda l-rikol ġudizzjarju fil-kontest ta' ftehmiet bħal PNR u Swift. Jina sa fejn niftakar il-PNR u s-Swift u d taħħom tagħhom huma eżent eżentati mill-att ta' privatezza anke ċittadini Amerikani laqas huma għandhom rikorġ ġudizzjarju dan il-każ su għalhekk dan ivalu miżjud limu fil-fema tiegħi titwis. Hemm punti oħrajn, hemm affarijiet oħra li ħasbuni ħafna u nixtieq inkun nafax saqsejt u insaqsi nsaqsi għal snin twal il-Kummissjoni Ewropea għal valutazzjoni legali kif dan il-ftejim mista' jkun f'konformità mal-leġislazzjoni sekondarja u wien ċentilment Kummissjoni Ewropea ġifieri għamlet votazzjoni mbagħad li hija riservata u għalhekk jiena nkun grata ħafna wara dawn is-snin kollha li kieku l-Kummissjoni trendi pubbliku eh, pubblika din il votazzjoni biex inkun nafu s-servizz legali tagħkom kif jaħsibha. Is-Sinjura Ernst. Ja. Ja, Iva, grazzi ħafna huwa diffiċli għalija illi nibqa kalma hawnhekk bil-qeda ma se nipprova. Allura tixtieq nirringrazzja l-servizz legali għal parir ċardaqs fil kristall ta' situazzjoni bil-fatti. Nixtieq ukoll nirringrazzja li BDS ukoll tal-opinjoni tiegħu. U naħseb illi hemm ħafna ideat validi Jina ma rridx bil fatt illi anki jekk qegħdin nitkellmu fuq ħbieb ma minħabba l-imġiba tagħhom u kif ġiet esposta mhux biss nervuża ma jina naf l-imġiba tagħhom anki eh, fil-passat. Hemm bżonn nkunu nafu illi din id-deċiżjoni ta' prevalenza u jekk tkun hekk ikun hemm konsekwenzi ma nistgħux naħsbu palli ki kulem mhijiex ħaġa ħażina din nitkellmu biss fuq t tfiet tal-bniedem, m'għandix għalfejn inkwetaw ruħna. u Mbagħad niddeċidu għal-bqija tad-dinja u aħna x'tin nagħmlu hawnhekk eżatt eżatt. Għajduli, qegħdin nitkellmu fuq liġi komunitarja jew le, qed se nżommu ma' dak li huwa ħażinu tajjeb il-karti ta' tal-bniedem l artiklu illi huwa rilevanti u vinkolanti jew le. Din xi ħaġa nistgħu niddeċidu li ma jimpurtax jew hija biss sensitività individwali. Le, din deċiżjoni fondamentali. U aħna għandna bżonn inżommu ma' ftejjim legali tagħna jew lek le nitilqu lem. Għanna bżon inżommu ma' dan un niġudikaw skont dawn ir-regoli li mhux iċ-ċittadini kollha se jkunu jista jibbenefikaw mir-rekors, dinja ħaġa serja ħafna. Mux għax qed inkunu diffiċli ma dan huma dritt fondamentali tal-individwi kollha fl-Ewropa. E, jkunu ċittadini Ewropej jew le. Ma ma tanaraw it-tlet affarijiet li suppost e, se jittejbu kif qal il-DPS, nixtieq nkun naf il-Kummissjoni kif taħsibha fuq dan il-proposti u e, kemm se jkollna dan it-titjib ċinu ma l-opportunitajiet, u mbagħad id-data sensittiva pereżempju u l-monitoraġġ tal-ftehim. Jekk tassow dawn kienu affarijiet tant serji, ma nistaw inkomplu isu ma ġara xejn. Nixtieq inkun naf ukoll minn naħa tal-Kummissjoni kemm taħseb dawn in-negozjati għadhom miftuħin. U kemm taħseb illi pereżempju il- l-espert tal-protezzjoni tad-data x'talab u kemm nistgħu nintegrawh fit-test dan huwa il-każ u x'eżempji għandna. U għalhekk kummissjoni int kemm taħseb illi n-negozjati għad fadallhom biex eh, nkunu nistgħu nalquhom. Mela, nixtieq ngħid biss għandna it-tlet kelliema eh, li baqa' Grazzi ħafna l-paċenzja ta'kom. Grazzi ħafna fil-qosor ħafna. Sur Sider Mule, il-Sinjura Siper u sinjura Intervelt għallu ħafna minn dak li xtaqt najt jien, għalek jiena se kolli biss mistoqsija u meta namlu referenza għal ftim internazzjonali u l xid deċidiet illi l-iktar strument adattab biex jigwida dan iskambju ta' data bejn l-Amerikani u l-Unjoni Ewropea ikun gvernat fil-qafas ta' ftehim internazzjonali. Dinja l ewwel mistoqsija mbagħad il-Kummissjoni għandha pjan li li titħol ftehim internazzjonali ma' pajjiżi terzi oħra fl-istess mod u hekk tellef il-leġiżlazzjoni sekondarja. Is-Sinjura Sipel diġà semmiet din il-problema mal- eh, status ta' covered country ġaġi adottat mill-Kongress Amerikanu lekin saqsi. Taħsbu li dan huwa biżejjed bħala protezzjoni għal-ċittadini Ewropej u mbagħad l-aħħar mistaqsija raba waħda. Il-Kummissjoni x'pjan għandha jekk dan il-ftejjim sensibuħ inkompatibbli ma' trattati eh, Ewropej mill-ICJ. Grazzi ħafna President. Is-Sur Boni. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll tal-prezentazzjoni, tal-ispjegazzjonijiet u suġġerimenti e kif spiega Giovanni Buttarelli. Aħna għandha ħafna mozzjonijiet imma mson niftakru illi maħniex ħilsa ma konna erba snin ilu, aħna fil 2016 u għanna bżon li konna l-istampa ġenerali ta' situazzjoni għandha xtaqsam ma' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Unitu trasferiment ta' data għanna regolamentazzjoni tal-protezzjoni ta' data u direttiva relatata ma' din dan il-regolament għanna l-PNR għanna l-att ta' rikors ġudizzjarju u għanna u koll l-att ta' privatezza ma' l-Istati Uniti u għanna għedin naħdmu u koll fu dak li msejjaħ Umbrella Agreement u il-Privacy Shield. Il-perspettiva tiegħi huwa importanti li nifmu din l-istampa ġenerali għax meta naqraw l-artiklu 13.2 minn dan l-Umbrella Agreement inkunu nistaw insibu legazzjoni tal-Privacy Shield li għandha x'taqsam ma' kwistjoni importanti meta naqraw l-artiklu 5.3 għalek huwa importanti illi nifmu li għanna l-GDPR u se jkollna nittama u koll il-Privacy Shield. Għalek dawn l-affariet huma kolma mutmatin ma' xurxin U naħseb li huwa importanti ħafna għalina illi nifmu iktar fil-font mill-perspettiva tiegħi dan l ambella Agreement għanna rispett għal dritt tal-aċċess li nkunu informati għanna periodu ta' retenzjoni obbligaturi għanu importanti u għalek se niddiskutu u kol fuq il-Privacy Shield illi id-data kolla ma tkunx miġbura flimkien imma ikun hemm ġabra immirata. Dan importanti ħafna biex nanalizzaw dawk id-dokumenti kollha, dawk il-karti kollha jekk tassew aħna nixtieħu nilqu lantana, tagħna. Ġifieri illi ikonna l-possibilità li tasferixxu id-data Eh, skont kondizjoniet importanti u naqbel li għanna bżon nirrevedu, nimplementaw is-suġġerimenti li ġew prezentati mill Giovanni Buttarelli imma għanna bżon ukoll nagħmlu revizjoni dawk id-dokumenti kollha u neġa' nanalizzawhom u naraw e, mhux bil-qalbna biss imma ukoll e, boħna u najdu li din l-anisi f-direzzjoni tajba nabżon intejbu l-affajt imma nabżon inkomplu għaddejjin. Grazie, President għana u għal minuta jekk joġbok għax nixtieq l sur li jkun jista' jagħti replika tiegħu jekk joġbok. Iva, naħseb mhux emozzjoni imma qed inkunu eh, prudenti u razzjonali għax għanna il-kas Maxims fuq il-Safe Harbor U kħat jista jisfida, per esempio meta morna fl istati Uniti fl-2013 niftakar u kelli skambju mal-ambasċatur fuq il-ħtiġa li kunem rikol ġudizzjarju għalina u wi li għall-Ewropej iva mhux għall-Afrikani. Ħen immaġina persuna mill-Afganistan li kellu għazil politiku fil-Ġermanja, per eżempju, u mbagħad jiddeċidi jisfida. Palma għamel matchroom għal dak li huwa safe harbor Din hija raġuni għaliex wara il-veduti mis servizz legali tagħna u mill-Supervisur Ewropew għandna bżonn inkunu siguri illi ma jkunx ftehim illi ma jkunx jista' jiġi sfidat minn ċittadini tagħna u nixtieq ngħid ukoll fuq il-presunzjoni ta' eh, konformità jina skom ħafna dak li qed naqra mod partikolari għal fatt illi jiena saqsejt il-Kummissjoni fuq ir-rwol tal-Kommissjoni biex tiżgura illi jkun hemm din presunzjoni ta' konformità ta' safe hub wara sentenza tal-qorti kif ukoll il-kumpaniji Portugiżi napprovdejt ukoll lista li il- Protezzjoni ta' dejna tawni u ma wasallu ma wasalx ma waslitx Eh, lebda risposta għalhekk din hija kwistjoni inkwetanti ħafna ħwanek jekk bok konkludi jint iva. Jina naqbel mal-fatt illi għanna bżon napprezzaw ħafna il xogħol għaddejaw hawnhekk u l-importanza eh, imma il-mistoqsija tiegħi hija fuq dak li qed jiġri f'din il-fażi tan-negozjati. iġifiri il rekords il Eh, ġudizzjarju li huwa rimedju ġudizzjarju għal ċittadini Ewropej illi jistgħu eh, igawdu mid-drittijiet tagħhom mod eh, ekwivalenti għal kif igawdu minnhom iċ-ċittadini Amerikani jkunu mħarsa kundizzjonijiet ugwali mal-Ewropej rispetto reċipriku tal-karta fid-daw tal-karta ta' drittijiet tal-bnedmin għax dan ma japplikax biss fid-dottrina prudenzjali biss għal ftehim ta' safe harbor jew għad-direttiva tal-żamma ta' data fl-istess mod kif din id-dottrina tapplika mod ġenerali nimmaġna li kun hemm rimedju ġudizzjarju biex ikunu nistgħu nħarsu drittijiet tal-ċittadini Ewropej qudiem l-awtoritajiet Amerikani biex Ek l-autorizzajt Ewropej fir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti jkun hemm dan il-medju ġudizzjarju ma japplikax biss għal dan il-ftehim imma ikollu kamp ta' applikazzjoni ġenerali. U wieħed eh, so, din hija l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna u naqbel ma dawk il-kollegi li qalu li forsi jridu xi ċaraw jekk eh, dan li tkunx konformità mal Eh, karta ma trattat u nsaqs il komissjoni jekk tistax bil-miktub tibatna tibatinna il-ġustifikazzjoni minħabba ton tal-kollegi jekk l-interpreti ituna 10 minuti oħra nixti il l-Komissjoni tkun tista' tagħti ir-replika tagħha jekk hu possibbli u s-sur tal-li wkoll xtaq illi jieħu il-kelma. Umbagħad is-servizz legali tal-Parlament jekk jixtiequ fil komissjoni u s-Subtarelli jek joġbok, għal-replika taħħom fuq il-punti li ġew imres se nibda bil-Komissjoni un-bat il-Sur Buttarelli. Il-Sur Fonseca. Thank you, President. Permítame comenzar pa' ultima pregunta, la respuesta. Grazie ħafna, nirrispondi għal mistoqsija għal dak li għal il-sur Lopez Aguilar u s-snura Lopez. dispeċini na kont konventi li inti eċevejt it-tweġiba xina eċevejt it-tessa sejt l-nistijaj u għalija eh, inti diġa eċevejt il-risposta jidispeċini ħafna u għada fil-ħodu nara xe tiġri għax xol sar. Ra permettuli, ma sepp l-iktar ħaġa importanti fuq il-kwistjoni u l-eni u l-umbrella agreement jista' konsidrat pala deċiżjoni jew le. Permettu li neġa nirrepeti. Kif qed nifmu aħna l-artiklu 5.3 ma jim eh, ma jfissirx huwa presunzjoni biss ta' ekwivalenza mhux eh, ħaġa ġenerali, mhijiex awtomatika, waħda kwalifikata u tiddependi fuq l-implementazzjoni effettiva tal-ftim mill-Stati Uniti u mod speċifiku fuq l-implementazzjoni effettiva tal-artikli fuq id-drittijiet individwali tagħna. Din il-preżunzjoni mhix waħda ġenerali topera kas kas. Għax l-Umbrella Agreement mhuwiex strument indipendenti għat trasferiment imma strument illi jaqbad id fit ma' trasferiment u għalhekk Din il-taħlita ġifiri minnaħa wahda il-kondizjoni speċifiċi ta' trasferimentu minnaħa l-oħra l-umbrella agreement jista' jagħti l-livell adegwat ta' protezzjoni se ninsisti fuq dan il-punt il-presunzjoni tista' tkun dovuta jekk id-drittijiet individwali għall-aċċess mhumiex garantiti fis-sistema tal-Istati Uniti li pjes tagħna se nkunu jistgħu jimmonitaraw konformità u jinvestigaw menti bħal dawn. Nala u najt, jekk il-sistema ta' drittijiet individwali ma taħdimx mod effettiv, aħna sen sospendu l-ftejim. U wara il-revizjoni konġunta. Umbat fuq il-PNR hemm premessa fil-Umbrella Agreement illi jesprimi bot espliċitu illi il-rikors saru japplika għal TFT eh, kif ukoll għal PNR. Iva, Iva, nista' naraw iktar tard. Umbat, ovvjament, il-Komissjoni eh, eh, tirrispetta l-obligi tagħha u sal-aħħar tal-ġimgħa se tibgħatilna xi ħaġa bil-miktub tista' taċċetta? Iva, mistoqsijiet imma nixtieq niċċekkja mal-segretarjat. Grazzi ħafna. Iva, nixtieq xi ħaġa li tista' tina ftit iktar informazzjoni is-Sur Butarelli. Thank you, Chair. Grazzi, President. Permetti li najt li għalija mhux daqstant importanti kemm dan il-ftajim ser jirrappreżenta riżultat li huwa simili għal dak ta' inadekwatezza. Il-problema l-iktar importanti illum hija fuq l-effett ta' dan l-approċċ orizzontali biex ikollna approċċ komprensiv u nħars lejn il-vantaġġi u l-żvantaġġi. Il-vantaġġi huma iktar konsistenza, iżda l-konsegwenza se tkun li rridu niċċaraw x'inhija ir-rabta ta' bejn il-ftejm u bażi legali oħra fil-futur. Għalhekk l-informazzjoni li għandna fuq il-website tagħna qed ninkoraġġixxu partijiet li jiċċaraw li il-bażi legali għandha tkun f'konformità mal stejm u biex nisħaq fuq l-importanza ta' dan il-stejm u natura orizzontali tiegħu nixtieq nenfata darba affarijiet fi 30 sekonda. L-ewwel dan japplika għal trasferiment mill-stati membri ukoll mux mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti biss, it-tieni dispożizzjoni f'dan il-ftehim jiċċara sa fejn jistgħu jisiru dan trasferimenti fl-Istati Uniti fil-każ ta' trasferiment għal Aġenziji ta' Sigurtà fl-Istati Uniti, mhux ħadħol f'dettall. Imma din hija xi ħaġa tistgħu eh, iżommu f'moħħkom. It-tielet il-ftehim mhux biss se jkun applikabbli għal skambju ta' data, għal issim ta' data bejn autoritet forza tal-liġi, imma anke f'każ ta' trasferiment minn partijiet privati għal autoritajiet kompetenti. U biex nikonkludi nixtieq ngħid illi d-definizzjoni ta' autorità enforza tal-liġi, autorità kompetenti tant hija wiesa li tinkludi mingħajr dubju ta' xejn l-autoritajiet ġudizzjarji u l-prosekuturi pubbliċi fil-pajjiżi tagħna, jiġifieri mhux biss l-entitajiet amministrattivi u mhux biss l-forzi tal-pulizija. Dan huwa meħtieġ li jkun iċċarrat. Ftejm orizzontali jidher li ser ikun mill-oħ, imma sakemm ikun bċertu standards tal-livell Oli, grazzi Sur Butarelli. Sofi, fil-qosor, jekk joġbok. Jien ma rridx prezentazzjoni tiegħu bil-miktub, jiena irrid il-legal appraisal li sar ftit ta' żmien ilu. U nixtieq nissuġġerixxi wkoll nistgħu niġbru l-mistoqsijiet kollha li għandhom il-kollegi tagħna bil-miktub nibatuhom l kummissjoni għada u jkollna risposta ta' tmim il-ġimgħa għax meta nisma' l kummissjoni laqas biss taf x'inhu mal-fatti jiena ninkwieta ħafna. Jiena rrid waġibiet bil-miktub u jrid ukoll il-legal appraisal minn għandhom. Il-Kummissjoni għaltinna li ser tiltaqa' ma' segretarjat biex tara kif tista' tindirizza dan il-punt sa tmim il-ġimgħa. Sofi, Iva, ser nieħu suġġeriment tiegħek niġbru il-mistoqsijiet u nibatuhom il-Kummissjoni. Jiena wkoll se nkun personalment involut eh, f'dan l-iskambju ta' mistoqsijiet. Grazzi, Jan. Jiena bħala rapporter stedint il-shadow tal-laqa għada fejn se naħseb li tkun utla ħafna l kummissjoni tattendi u koll biex tispjega fiktar dettal b'mod partikolari fir rigward tal-parti ta' artiklu 5 paragrafu 13 miex ċara bizzejiet għanna numru ta' mistoqsijiet fir rigward ta' tħassib ta' anke ta' servizzi legali tagħna. Għaliex, jider illi dan jista' meta l-possibiltajiet li stati membri u l-Unjoni Ewropea li jintroduċu salfagwardju restrizzjonijiet għat esperiment ta' data fil-futur. U nixtiequ niċċaraw ukoll illi rridu nkomplu nitfa' fiktar dettal u naraw kemm huwa aċċettabbli dan it-test u jekk huwiex ċar biżejjed jew le. Jiġifieri biex nagħmlu dan se jkollna laqgħa ta' shadows għada u Naqbel li kolna kjarifika anka bil-miktub, mod partikolari fuq il-konsiderazzjonijiet legali tal-Kommissjoni. Għax naħseb li għalfinijiet ta' ċeressa importanti ħafna li kullħat ikollu il-raġunajiet legali tiegħu publikati sabiex imbagħad inkunu nistgħu inwieġbu jekk ikun hemm xi tħassib. Grazzi. Iva, jinkontan ikkonkludi bil-insemmi din il-laqa ta' shadows li jisser tejna nieħdu il-passi li jmiss u ser nikkonsidraw ukoll is-suġġeriment ta' Sinjura Intvelt fir-rigward tal-mistoqsijiet li tiġi preżentati lill-Kummissjoni. Grazzi tassew, mela niltaqgħu għada fid-disa ta' filgħodu. Grazzi l-kollegi.